Ejja nagħtu l-opportunità l vici President tal-Kummissjoni Timmermans jieħu postu naddi l-presidenza għawek l kollega Gamberts. képviselőtársaim rátérünk a következő napirendi pontra a bizottság nyilat. Mela edin inkomplu sab il-punt li jmiss fuq l-agenda l-istqarrija tal-Kummissjoni fuq l-implementazzjoni tal-għar immigrazzjoni. Naddi l-kelma immedjatament lill-Kummissarju Timmermans. Fis-sitt xhur li għaddew numri qatt ma bħalhom ta' persuni waslu fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea il-push factors li qegħdin jimbuttaw dawn il-flussi xaktarx mhux ħajinbidlu fil-ġejjini qarib. E, Għaxirin ta' eluf ta' persuni li għadhom qed jaħarbu is-Sirja u l europa ħatibqa' attrajenti għal dawk li qegħdin ifittxu ħajja aħjar. Pala Ewropej, aħna ma nistawx u maħniex ħan nabbandunaw E, l-obligi morali u internazzjonali tagħna li natu l-ħarsin lil dawk li għandhom bżonnu. Imma minnaħa l-oħra ma nistawx nibqaw e, naċċettaw dawn il-flussi bla kontroll e, irregolari li ta' persuni li sejrin il-lejt tramuntana u jiksru ir-regoli kemm ta' Schengen kif ukoll ta' sistema internazzjonali tal-azil. Il-kriżi kixfet numru ta' nuqqasijiet serji f'partijiet mill-frontieri esterni. Dan u il-politika li tħalli koħat jaddi ta' ċertu pajizi wasta tal ċertu stati membri li jirġaw idaħlu kontrolli interni tal-frontieri temporani u dan poġġa dubju fuq il-zona Schengen, il-libertà tal movement u il-vantaġġi għal ċittadini tagħna. Aħna naħsbu li l-ispiża tal-naħħu Schengen hija ta' madwar 5-8 biljun euro kull sena. Għalhekk hemm bżonn li s-sistemi tagħna jkunu jtjaħdmu eh, kif suppost biex ikunu jistgħu jindirizzaw mod effettiv din l-isfida ta' persuna qegħdin ixalqu. Dan ifissru eh, mezzi legali u aktar ġestiti ta' tħul eh, u identifikazzjoni u ritorn eh, maġel u effettiv ta' dawk li mandom lebda dritt ikunu fl-Unjoni Ewropea. U skont l-għanijiet li aħna prezentajna fl-10 ta' frar u li ġew appoġġati mill-Kunsill Ewropew, ġimma li għaddiet il-Kummissjoni prezentat roadmap sabiex ix iż-żona Schengen iġiba lura għan-normal sa' tmim ta' din is-sena. Jiena kontent li din ir roadmap ġiet appoġġata bisħieħ mill-kapijiet ta' stati u gvern il-bieraħ fil roadmap tagħna aħna nidentifikaw tliet prioritajiet ewlenin l-ewwel Il-Greċja għandha bżonn tindirizza dawn in-nuqqasijiet serji fil-ġestjoni tal-frontieri tagħha bl-għajnuna tal-Kummissjoni, l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea kif ukoll stati membri oħra. Sa dan it-tant hemm bżonn li niftehmu kemm jista' jkun malajr fuq il-Gwardja tal-Kosta Ewropea biex nerġgħu nagħtu il-fiduċja u l-effettività tal-frontieri esterni jiena inserraħ fuq din il-Kamra sabiex taqdir wol tagħha. Tini dan l-approċ li ħallu kollox jgħaddi jrid jaqf issa u b'konsegwenza ta' dan rridu nżidu kemm jista' jkun malaj rannuna għal Greċċa sabiex tindirizza l-problema ta' dawk li nsabu fit-territorju tagħha. Aħna qegħdin naħdmu mill-viċin mal-awtoritajiet Griegi u organizzazzjonijiet internazzjonali sabiex nżidu l-kapaċità ta' akkoljenza. Aħna proponejna wkoll strument ġdid ta' umanitarju sabiex inkunu nistgħu naħdmu mod aktar maġġel u li il-deċizjoni ta' rilokazzjoni tibda taħdem kif suppost ħaw kol taqqas il-pressjoni fuq il-Greċja. Għalek jina nilqa l-fat li aħna irnexxina naċċeleraw il-pass ta' rilokazzjonijiet f'dawn l-aħħar ġranet. Tielet net, hemm bżonn li napplikaw ir-regoli ta' Schengen sabiex nassiguraw il-ġejjieni ta' Schengen. Roadmap jagħmilha ċara li l-Kummissjoni hija lestek ikun hemm bżonn li tipproponi approċċ koordinat għal kontrolli tal-frontiera temporanji f'Mejju dawn il-kontrolli ħajkunu mirati lejn dawk il-partijiet tal-frontiera fejn huwa meħtieġa u ħajkunu limitati fil-ħin bilan li daw jintemmu sa Diċembru. Nxtieq nagħmilha ċara li lan mhuwiex li nisanzjonaw kwalunkwe stat membru hija dwar approċċ e, flimkien fejn nistgħu naħdmu b'mod ordnat fejn il-problemi sottostanti jiġu solvuti. F'din il-kriżi kollox marbut bejn nirżom. Hemm bżonn naħdmu fuq l-aspetti kollha bl-istess ħin. Irridu naraw li jonqsu n-numru ta' wasliet fil-Greċja u għalhekk huwa essenzjali li nkomplu naħdmu fl-imkien mat-Turkija sabiex nimplementaw bisħieħ il-pjanta azzjoni konġunta nkissru il-ċirkoli tal-kontrabbandisti, traffikanti u nikonfermaw li l-unika mod viabli li wieħed jasal l-Ewropa huwa permezz ta' mezzi legali. U għalhekk l-Unjoni Ewropea hija lesta li tappoġġa l-ħidma addizzjonali fil-ġinġan fil-ġejjin għabbażi tal-prinċipji identifikati mill-kapiet ta' stat u gvern fl-istqarrija tal-bieraħ mal-maġġi maqbul minn mexxejja din il-ħidma tirrispetta il-liġi internazzjonali u Ewropea. Mod parallel, hemm bżonn li naraw li l-Greċja tmur lura sistema ta' Dublin skont ir-rakkomandazzjoni li għamilna fl-10 ta' frar. Fuq meda twila ta' żmien hemm bżonn li naraw b'mod ġdid il-regolament ta' Dublin biex nassikuraw li nibnu sistema ta' ażil sostenibbli Ewropea. L-aħrem mhux l-inqas tkellimna dwar il-bżonn li nofru rotot siguru alternattivi għal dawk li għandhom bżonn il-protezzjoni din huwa importanti mod partikolari biex nassiguraw il-ħarsien ta' persuni vulnerabbli inkluż in-nisa u tfal. Din hija xi ħaġa li ġiet enfasizzata wkoll fid-dibattitu ta' dalodu fuq in-nisa rifuġjati u verament nixtieq nirringrazzja l-Parlament tal-qajmu din il-kwistjoni tant importanti partikolarment illum it-8 ta' Marzu, il-Ġurnata Internazzjonali tan-Nisa huwa importanti li nkomplu naħdmu fuq dawn l-aspetti kollha u nżommu mal-pjanijiet li qbilna fuqhom. Għaliex stati membri qablu fuq dan f'numru wieħed wara liħor ta' eh, laqat tal-Kunsill. Issa bżonn li waslu riżultati għandna pjan u hemm bżonn nuru li bil-mod il-mod imma b'mod sikur dan il-pjan qed jibda jwassal għal ċertu riżultati. Grazzi. Köszönöm szépen alelnök Grazzi ħafna, Sur Viċi President għal din l-istqarrija e, eh, taftuħ. Issa naddi il-kelma l-kellima eh, mill-gruppi l-ewel l-Onorevoli Holmeyer. Sur Viċi President, kollegi, l-ewwel net nixtieq nirringrazzjak verament għal din il-perspettiva ġenerali li tajtna iva huwa minnu li aħna qed nimxu il qudiem Imma il-passi huma żgħar Sfortunatament għadhom żar dawn il-passi fid-dawl tal-daqs ta' din il-problema li qed nifaċċaw. Id-data ta' reġistrazzjoni issa settinata fil-perċentwali fil-Greċja u kien hemm żieda konsiderevoli. Imma fuq xi huma bbażati dawn il-perċentwali ma tantx huwa ċar. Mhuwiex ċar kemm hemm persuni Inti stessa għatta ma nafux kemm hemm nies li għedin jaqsmu l-frontieri. U jina kuntenta li għamilna progress fis summit ta' bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija. U jina t-nittama li sa' nofs ix-xar ħanaraw passi speċifiċi li jittieħdu u jina kuntenta ħafna li jtnara li kienem starrija ċara dwar il-proċedura li ħallu kollox jgħad il-wave through procedure u jina naħseb li jemżon nitkellmu dwar it-traffikar tal-nedmin. U jina rajt li bl-Europol u bil-Frontex l-istaff li l-personal li għandhom mhux biżejjed u għat m'għandniex il-personal kollu li eh, jiflaħ il-Frontex u anka le għażu Għalhekk dan ifisser li l-esperti neċessari għadhom ma, ma, ma natawx, għadhom ma ġewx impiegati, u hija ħasra għaliex hemm bżonn li ninkoraġixxu lil xulxin u mhux indewmu l-affarijiet minn jiġru, għalhekk hemm bżonn tal-appoġġ meħtieġ Fl-2014 kien hemm 4000 tfal li ġew identifikati bħal ġew abbużati u fl-2015 għalunna li kienu 12 elf u wisset jgħidulna li f'jannar huwa aktar tfal milli fis-sena li għaddit kollha kemmi. Dan ifisser li l-kriminali nexxilhom ipoġġu jdejhom fuq dawn it-tfal u jiena naħseb li hemm bżonn li nagħtu tweġiba aħjar u nuru li nistgħu nipprovdu l-personal meħtieġ biex inħarsu dawn it-tfal. Grazzi, nishtiq najt l-interpreti ungerizi li hemm xi problema bil-interpretazzjoni u nittama li din ġiġi solvuta kemm jista' jkun malajr. l honorable Sipol issa. Grazzi. Mela, fux qed nitkellmu hawnhekk. Il-Kummissjoni trid tapplika Dublina darbohra għal Greċja, imma din is-sistema qatt ma ħadmet U dan ifisser li responsabilità sħiħa tar-refuġati hija biss għall-istati membri li għandhom frontiera esterna. Il-Balkani maluqa, jekk il-Balkani jibqaw maluqa, is-sitwazzjoni fil-Greċja fl-aħħar mill-aħħar ħadd ispiċċa diżastru umanitarju. Meta niġu ritorni taħt Dublin, mle, ma tistax taqas tista' semmija djar nifxu mbagħad stati membri oħra ħajkollhom jaqsmu responsabilità fl-aħħar mill-aħħar u issa naraw li Turkija li supposta tissolvilna l-problemi kollha. Imma il turkija huwa pajjiż sigur jew inkellem sieħeb ta' minn fuq u il-proċess ta' paċi mal-Kurdi intemm l-avukati u l-ġurnalisti ma jistgħux jaħdmu b'mod ħieles f'dak il-pajjiż, eh, il-medja hija eh, kontrollata, ġifieri wara ċina Turkija li żjed li għandha ġurnalisti arrestati, ġifieri vera qed sinfaħru l turkija tal-li daħlet kważi 3 miljun refuġjati ma fl-istessin qed mentaw li aħna bħala kontinent b'500 miljun eh, abitant eh, li huwa wis li aħna naċċettaw l-istess ammont, din ħaġa patetika eh, l-Ewropa titlef il-valur tagħha bħala post mhux biss ta' prosperità relativa ma' post fejn aħna niddefendu l-libertà, demokrazija u fejn nirrispettaw drittijiet fundamentali u din taffettwa anka rifuġati U dan huwa messaġġ fatali li qed nibatu l-ċittadini tagħna. Għalhekk, kummissjoni u l-Kunsill fl-aħħar mill-aħħar iridu jieħdu rwol ta' tmexxija politika u il-rilokazzjoni u l-sim ta' rifugġati fl-Unjoni Ewropea ċi tissir iva rridu nġildu traffikanti l-kontrabbandu u il-raġunijiet għal-fejt jaħarbu rifugġati imma rridu nassiguraw u koll ehm, kondizjoni ta' ħjar ta' ixin f'pajzi terzi għal rifugġati imma dan jista' seħbis jekk aħna nerfa u responsabiltajiet tagħna għadha biss dakinhar li aħna ħajkonna pożizzjoni qawwija ta' negozjati u ħankunu imsieħeb ta' Minister Rafu u grazzi. Sinjora Sipel għandek blue card minn Antis Surjakovċiċ blue card? Taċċetta din il-blue card. Signora Iva. Jek joġbok, Sir Jakovčić. Grazie, Signora President. Grazzi Signora Sibel tal-li accettajt il-Blue Card tiegħi. Inti semmejt ir-rotta tal-Balkani tal-Ponent u għedt li m'għandix tingħalaq jiena naqbel miegħek il rotta tal-Balkani tal-Ponent għandha tibqa' miftuħa. Iżda taqbel miħaj li għandna nkunu nafu li min fil-fatt qed jgħaddi minn din ir-rotta tal-Balkani il-Greċja ma tistax tistabilixxi mill-ġdid ir-reġim ta' Dublin għaliex dan eh, Mm, spiċċa f'żmien ilu, però nixtieq nkunu nafu min qed jidħol fl-Ewropa. Naqbel miegħek li reġistrazzjoni tar-refuġġjati kollha ġejjin ah, għandha ssir. U Sinjura Holmajer fil-fatt semmiet li l-Greċja ma tistax tagħmel dan weħida, ma tistax tagħmel reġistrazzjoni ta' kulħadd weħida u għal daqstant hemm bżonn ta' appoġġ personel personell mill-istati membri kollha la darba aħna nassiguraw dan iva nkunu din nieħdu pass fid-direzzjoni tajba. Issa s-sur Kirkhope għandek żewġ minuti. President, Vice President, illum aħna qegħdin hawnhekk biex nitkellmu dwar l-implementazzjoni ta' regoli. ta' stant eċitanti, imma dan ser jgħina fl-aħħar mill-aħħar jekk mhux ser insegwi l-regoli għallura għalfejn qegħdin hawnhekk. L-implementazzjoni regoli mhux dejjem jippermettu għal ħbar sbieħ u headlines dwar affarijiet li jkunu saru ma huma importanti. Għal stant kien ta' diżappunt is-summit tal-biraħ ma' Turkija biex li smajna għattini darba il xar ir-regoli tagħna spiċċaw mormija fiż-żibel. Aħna għandna regoli u rridu nagħtuhom iċ-ċans li jaħdmu u mhux nippermettu li jkun hemm politiċi ġodda bbażati fuq disperament. Nappoġġa ħafna mill-proposti tal-Kummissjoni li tibni fuq il-mekkanizmi li diġa għanna u dan se jerinuna in proteġu l-frontieri esterni nkun iktar effiċenti u natu solidarieta permett tal-EASO u l-Frontex u il-Vice President Timmermans għattana assikurazzjoni f'dan ir-rigward iżda imkien fir-regoli preżenti stabiliti men miktub li għanna nieħdu azzjonijiet kontradizzjoni għal regoli tagħna stess tal-azil natu ħafna flus mingħajr l-ebda garantiji bħala ritorn u mbagħad ma jkun hemm xejn iktar li fweda minna naħa l-oħra. Dawn is-soluzzjonijiet ma jeżistux, relokazzjoni għadha ma taħdimx u um, eh, deċiżjonijiet flimkien mat-Turkija mingħajr qafas legali tajjeb u dawn it-targets u benchmarks ser joħolqu falliment ieħor fi żmien fejn aħna tant għandna bżonn tas-suċċess. Sinjura President, ikolli ngħid li George Bernard Shaw kellu raġun meta qal li aħna nitalmu mill-istorja, imma ma nitalmu xejn mill-istorja. Grazzi, Sur Kirkop, għandek blue card minn għanti Sur Esevic. Taċċetta l-blue card? Grazzi, grazzi tal-li għacċettajt il-Blue Card. Taqbel miħaj li din is-situazzjoni bl-immigrazzjoni hija l-ikbar fattur eh, tal-Unjoni Ewropea eh, fejn jiex edha Eh, f'kutat mal-ċittadini tagħha u li qed frat mur kontra din l-organizzazzjoni u taqbel mija jenti li dan il-miżura disprata tal-Unjoni Ewropea li tipprova titratta din il-kriża tmur fil-fatt eh, flimkien ma' Turkija biex titratta din is-sitwazzjoni turi kemm din l-organizzazzjoni fil-fatt hija waħda dajfa? Sir Kirkhope. Grazzi ħafna għal dawk il-mistoqsijiet interessanti ħafna li ser ikolli nirrifletti xi ftit fuqhom, ah, però sadattant forsi nista' ngħidlek li kieku inti smajt dak li għet jiena fid-diskurs tiegħi kont kontinduna xinu il-mod ta' kif nimxu l qoddi eh, Il-mod huwa eh, li l-Renju Unit tipparteċipa bisħieħ u tagħti iktar sens l-Unjoni Europea. Dan għandu jkun kieku aħna kellna mesh l-Unjoni Europea u naf li dan is-sinjura hawnhekk jixtiequ li għahna nkunu hekk, ma nkunux biss influenza tajba u nagħmlu biss dak li nistaw mill-esperjenza tagħna pereżempju tiegħi stess li ngħinu lil Ewropa, tkun qed tgħin lil Ewropa solvi kriżi li frankament għandha tiġi solvuta. Issa nadu għas-Sinjura Vikstrom għandek żewġ minuti. Grazzi, President. Fl-aħħar ftit xhur dan il-kontinent ġie faċċat b'numru kbir ta' refugġati li qed jaħarbu mill-konflitti u oppressjoni. Ir-risposta mill-mexxejja nazzjonali kienu patetiċi. Aħna rajna um, l mastri Forma tal-refugġati uh, fir-rigward tal-liġijiet umanitarji u trattati tal-Unjoni. Aħna rajna r reintroduzzjoni tal-kontrolli tal-frontieri minkejja l-kalkoli uh, mill-Istitut Battlements li qal li huwa biss l-ispejjeż finanzjarji tal-kolas ta' Schengen jista' jkun 1.4 triljun euro fuq perjodu ta' 10 snin. Rajna li stati membri li provaw jirjamlu standards tal-uħar refugġati u tamaw li dawn mbagħad ser batu għom ximkien ieħor. Però ma rajniex eh, t-mexxija Ewropea eh, u rida li nersu lejn soluzzjoni li tista' tagħti sovranità u kontroll tas-sitwazzjoni lin-nies tal-Ewropa fi klim ieħor azzjoni konġunta b'metodi tal-komunità biex nassikuraw nevitaw li kunem divizjoni ġusta ta' responsabilitajiet għan-nies li qegħdin jaħarbu. Sinjura President, dak li għandna naraw huwa dan li nimmaniġġjaw il-frontieri tagħna l-kol flimkien, naqsmu responsabilità biex nilqgħu ir-refuġjati l-kol flimkien, insibu mezzi ta' kif nagħmlu repatriazzjoni ta' dawk in-nies li ma jilqux il-kriterji ta' protezzjoni internazzjonali u nagħmlu dan kollu flimkien taħt kondizzjonijiet dinji tużi. Komissar Pavlos u Viċi President Timmermans komplu biex xogħol tajjeb li qegħdin tagħmlu f'dan il mill-Kummissjoni u proponu soluzzjoni Ewropea ta' vera. Mhux biss fir-riformi li ġejjin ta' Dublin wasal iż-żmien li l-Kummissjoni u dan il-Parlament li jieħdu it-tmexxija tagħhom flimkien ma' ftit mexxejja koraġużi li għadna nistgħu nartu fuqhom fil-Kunsill. Għaliex għaliex l-Ewropa ħaqqa dan kollu. Grazzi, issa naddu għal Sinjura Ernst għandek minuta u 30 sekonda. Grazzi. Dak li qed naraw isir bir-refuġjati bħalissa huwa ċiniku għaliex l-istati membri fl-istat ma, ma, ma jridux jaċċettaw li refuġjati u jider li għaw tip ta' kummerċ hawnhekk. L-idea hija li l-immigranti illegali ser l lura t-Turkija u mbagħad ikollok wieħed legali li jiġi is satelijat ġewwa pajjiżna li nibatu l-nies fit-Turkija dan ikun qed jikser il-konvenzjonijiet għaliex dawn il-konvenzjonijiet għadhom ma ġewx iffirmati kollha mit-Turkija u il-politika esterna fil-fat falliet fl-Unjoni Ewropea. Sinjuri, forsi xi ħaġa li nixtiequ li għandna naħsbu fuqha hija jekk hux ser nagħtu eh, rifuġju lil Sirjani u mbagħad hemm Sirjani minn ċertu reġuni biss eh, xinejdu dwar il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fit-Turkija Dak li qed jiġri hawnhekk huwa ksur ta' drittijiet fundamentali tal-individwali għall-ażil u aħna tax li mhux se naċċettaw qatt. Neġġiġkom li tipprotestaw kontra u nassiguraw li riżorsi kollha li għandna bħala membri tal-Parlament Ewropew jiġu implementati. Grazie ħafna President. Sur Timmermans u Sur Avramopoulos, din hija l-opportunità tagħkom li tispjegaw dak li taħsbu eh, dwar il-deċiżjoni tal-Kunsill tal-bira, bażikament dak li qed nisma' huwa li tidu taħżmu eh, flimkien. Imma Tixtiequ taħdmu wkoll fil-kuntest tal-liġi internazzjonali. Jidher ukoll eh, m'inthomx pożizzjoni li tagħtu eh, dar li refugjati u dak li tixtiequ tagħmlu huwa li tillimitaw ir-refugjati ġewwa l-Ewropa. U bażikament allura aħna għanna nfakru li il-refugjati edin jaharbu post, mux qed jaharbu biex jaslu ximkien. Ma tistex tgħid jiena ser nagħtik dan ir-refuġjat użat tini wieħed ġdid, dan mhuwiex programm ta' riċiklar hawnhekk qed nitkellmu dwar nies li qegħdin jippruvaw jisibu post sikur u għal daqstant meta nitkellmu dwar l-aċċess irridu naħsbu kif dan ser jiġi organizzat. Jekk qed nitkellmu dwar il-kontroll tal-frontieri naħseb li rridu nanalizzaw iż-żewġ naħat tal-kwistjoni irridu naraw il-fat li hemm problema ta' kontroll għaliex n-nies li ma jistawx jaslu b'mod legali, jippruvaw jagħmlu dawn b'mod illegali u hija ħasra li ma rnexxilkomx tkomplu fuq pat fuq fuq triq li kienet tkun waħda tajba. Grazzi President, anka l-lum aħna ġela nitkellmu dwar dawn il-passi żgħar l qoddim sfortunatament bħala follow-up tal-aġenda fuq l-immigrazzjoni. Aħna ġela li nitkellmu dwar 10 10.000 eh, persuna taħt l intilfu li dwar nuqqas ta' informazzjoni ċerta li għanna fuq il-networks tal-kriminali eh, U jina nispera li ċentru Ewropa u kontra li traffikar tal-immigranti tal ewropol jirreferi jatina informazzjoni fuq ir-riżultati tal-operazzjoni tagħhom. Aħna mġela wkoll nitkellmu fuq bil ma' Turkija biex tiffaċċa l-kriżi tal-immigrazzjoni imma ma nistawx e, inċedu għal dan li qed tgħid it-Turkija e, nagħmlu skambju bitħul ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea. Dan il-pajjiż mhuwiex pajjiż sikur ma jħossib id-drittijiet fundamentali tal bnidem mi u xejn, imma qisna rridu nikkonvinċu ruħna li dan huwa pajjiż hekk. Għaliex hawn nuqqas ta' rieda fuq livell Ewropew eh, eh, fuq din il-kwistjoni hawn min qed jirrifjuta li jitratta din il-kwistjoni tal-influssi tal-immigrazzjoni. Għal stanza kemm ma jkunx hemm rieda min-naħa tal-istati membri mhux ser jinbidel xejn. Grazzi. Taċċetta blue card, Signora Voltmans. Ehm, Kont qed titkellem ukoll dwar l-10,000 tifel u tifla li sparixxew kien hemm mistoqsija bil-miktub li ġiet preżentata s-sena l-oħra u naħseb li din hija xi ħaġa li għandha titpoġġa fuq l-aġenda. Ehm, X'in il-pożizzjoni tiegħek fir-rigward ta' li nsibu dawn l-10,000 tifel u tifla? ma nistawx fl-2016 nippermettu li 10,000 tifel u tifla jisparixxu mit-territorju tagħna. Iva, hemm l-appoġġ mill-grupp tagħna biex niċċaraw eh, din il- mm, din il-kwistjoni tal-10,000 tifel u tifla li sparixxaw. Jina prezentajt ukoll eh, msaqsija lill-Kummissjoni Ewropea biex nipprova nifhem iktar u nitlob għal iktar protezzjoni għal dawn it-tfal li huma vulnerabli u mhuwiex aċċettabbli li anka illum għaw eluf ta' persuni taħt tleta li e, mhux akkompanjati li jisparixxew u li ħadd ma jmuri fittixhom. Ah, ovvjament ser ikun hemm żgur l-appoġġ minn naħa tagħna dwar dan. Sinra Meyer. Grazie President eh, jekk mill nistan naraw minn din il-kriżi uh, huwa uh, nuqqas ta' risposti minn naħa tal-Unjoni Ewropea. il bira il-mexxejja Ewropej flimkien ma' lajnuna tal-Presidenza i-permettiet l-Unjoni Ewropea biex um, tiddiskuti mal-dittatur Erdogan ta' Turkija u dan huwa dak li stajna nifmu bid-diskussjoni il-bira. Il-Turkija tixtieq li kolla visa waiver u eh, l-Unjoni Ewropea aċċettat. Il-Turkija tagħmel talbiet oħrajn u l-Unjoni Ewropea tejtiva l-kollox. Din hija xi ħaġa perikoluża ħafna li qegħdin nilabu hawnhekk eh, bil-libertà tagħna biex nippruvaw insibu soluzzjoni għal dan it-tsunami tal-ażil. Dan huwa żball storiku li fil-fatt sar u nispera li ser nkunu nistgħu nagħlqu il- uh, frontieri uh, u ma natux iktar flus li Turkija fisem il-liberta u sigurta tana. Grazzi, issa il-kelima li mis is-sur Papadakis. Aħna għanna roadmap għal Schengen u għanna u koll dikjerazzjoni konġunta tas summit tal-bira u dak li għet jamlu huwa għet jizommu eluf ta' persuni li għedin ifittxu l-azil marruqin ġewwa l-Greċja. pushbacks, ħafna ritorni, eccetera. etc. Din hija kawza tal-politika unika tal-Unjoni Ewropea firmata mill-Gvern Grek kontra il-Konvenzjoni ta' Ġeniva li ma tirrikonoxxix l-nies mill-Afganistan bħala refugjati u huma wkoll eh, vitmi ta' dawn it-tip ta' gwerer imma ma jatux status ta' refugjati lil dawn is-Sirjani li qegħdin issofru u jagħmlu ċertu restrizzjonijiet fil kif approvat il-Ġermanja u hemm ċertu tendenzi faxxisti f'dak li qed isir. Dan il protesta tar dak li għandna huwa li l-klassi medja tat-Turkija li qiegħda tiddubita is-sovranità nazzjonali tal-Greċja. X'inhi s-solidarjetà u tar-refuġjati u għalli noħduhom fl-aħħar posta destinazzjoni tagħhom. Itfisser ċentri tal-uħ b'dinjità biex jiġġieldu kontra il-politiċi violenti tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati membri kontra il-gwerer imperialisti u kapitalisti. Grazzi. Is-Sinjura Mezzola Kjoġbog. No, I, è un punto d'ordine. I give the floor Signora Presidente, to Roberta Mezzola. Ma del calma l-Sinjura Mezzola.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 Grazzi, Signora President, nirringrazzja l kummissjoni għal impenn konsistenti u ċar biex tipprova ssib mod ta' kif nimmaneġġjaw din il-kriżi u nanalizzaw l-odda li għandna fidejna biex nagħmlu dan kollu bl-aħjar mod possibbli. Se nifoka fuq il-Schengen. Ah, Il-żona Schengen tagħna saret il-bażi tal-Ewropa tagħna moderna u rridu nassiguraw li dan jibqa' U fl-istess jien peru għandna nifuni għalfejn aħna m'għandniex frontieri interni fl-Ewropa u għaliex li ċittadini tagħna ġew imweda li l-frontieri esterni tagħna ser ikun iktar sikuru sim tal-informazzjoni ser jitjiebu dan ma jistax isir minnar liħor. Schengen huwa kruċjali għal eh, sigurtà tal-Ewropa mod ġenerali ma huwa wkoll meħtieġ politikament u ekonomikament. Aħna rajna li l-ispejjeż biex jerġgħu jidħlu il-kontrolli tal-frontieri eh, huma ta' 5 sa 18 biljun euro kull sena u għal daqstant irid nassiguraw li l-frontieri tagħna ma siguri li standards ta' sigurtà tagħna u jibqgħu għolja f'dan ir-rigward il-proposta għal frotor mm, għal protezzjoni fuq il-frontieri tagħna hija meħtieġa rridu nagħmlu dan kollu malajr u naraw x'inhuma l implikazzjonijiet Rridu nassikuraw ukoll l-impenji kollha fil-pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea u t Turkija huma implementati u dan isir skont dak li qbilna. Kull stat membru irrid jisegwi l-obligi tiegħu fuq il-frontieri esterni u anka l-Greċja trid tagħmel dan. Aħna napprezzaw id-diffikultajiet li l-Greċja qed tiffaċċja u meħtieġ li solidarjetà u eh, fiduċa reċiproka ikun il-bazi li fuq dan kollu edin nimxu. Nala eh, u najt li iċ-ċittadini tagħna jihtieġu azzjoni mill-Ewropa. M'għandniex bżonn eh, risposti ta' emerġenza, irridu mmorru lilin minn dan kollu. Grazzi.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 Naċċetta risposta qasira minn għandek. Tara soluzzjoni għal dawn il-problemi b'mod ta' kif insibu il-mezzi ta' kif nikkonvinċu l ehm, minoranza li qed tiblokka kollox dawk li ma jixtuqux imorru il-qudiem daw deċiżjonijiet. Signora Mezzola. Grazzi ħafna Iva jena qed naħdem fuq rapport li nispera li jiġi adottat fil-plenarja li jidentifika il-viżjoni ta' din l-istituzzjoni kif eh, fl-aħħar wara snin ta' diskussjoni, mod partikolari f'istituzzjonijiet oħrajn aħna nistgħu nersqu biex naċċettaw li l-immigrazzjoni u l-isfidi tagħha huma fil-fatt xi ħaġa li għandhom jinqasmu mill-Unjoni Ewropea kollha u mit-28 stat membru. Kull soluzzjoni teħtieġ responsabilità indaqs minant kulħadd. Moraes kif úr következik. Képviselő úr. Sur moraċ, għal minuta u nofs. Grazzi. U għal li għanna pjan. U biex najt il-verità, il-Kommissjoni kellhom ħafna pjanijiet. Imma il-Greċa rċevit 700 miljun fil-Greċa. U dan jfisser illi nistaw namlu xi ħaġa minn lat umanitarju, però fil-fatt mhuwiex biżejjed Naf il-Kommissjoni ila bil-pjaniet. Il-problema hija fil-Kunsill hija l-inkonsistenza għal reazzjoni minnaħa tal-Kunsill għal daqstant għalissa għanna sensiela ta' pjaniet minn kommissjoni u l-pju l-iktar wieħed diffiċli huwa dak ta' Dublin, revizjoni tal-aġenziji, eh, aġenzija tal-frontieri, u anki eh, fuq il-leazo dispozizjoniet importanti li rridu naħdmu fuqhom u ma tanna l-pjan fuq it-Turkija u fil-ftit sekondi li baqali nixtieq ngħid li aħna ma niksrux il-liġi internazzjonali ma' Turkija u li nżommu mal-prinċipji tagħna u aħna ma kell nis aħna m'għandniex il-possibilità ma nistawx nippermettu li aħna ma namlux il-ħidma tagħna u nħallu illi eh, dawn il-ħafna nies imutu eh, għax m'għandhomx il-possibilità illi jirsolvu s-sitwazzjoni tagħhom. Taċċetta blue card Iva. Jien nixtieq nagħmel din il-mistoqsija. Inti qed tikkritika l-Kunsill, però għaxar snin ilu il-gvernijiet tagħna ipproponew l-uniku mekkaniżmu li seta' waqqaf din it-traġedja qed nitkellem fuq il-ġlida kontra traffikar tan nies. Qed jitkellem is-sur Jurek. Dina e, e, dana mhuwiex element neċessarju hemm e, e, e, bżonn nikkooperaw biex nagħmlu naslu soluzzjoni. Grazzi għal mistoqsija. Kwistjoni fuq il-Kunsill mhijiex li insib il-ħtija fihom. Hija l-estremisti fil-Kunsill li hemm ċerti pajjiżi li qegħdin iwaqfu il-ħidma, il-possibilità dana ma nistawx naċċettaw f'Unjoni Ewropea hemm pajjiżi li jieħdu l-attivitajiet kollha u hemm pajjiżi oħrajn li ma jagħmlu xejn jpoġġu u josservaw. U dan mhuwiex possibbli. Il-Kummissjoni għandha l-pjanijiet tagħha u rridu nippermettu li huma jimxu l qudiem Issa nisimgħu minn is-Sinjura Stevens għal-minuta. Grazie, President fli modi il-kapijiet tal-Unjoni Ewropea u l-gvernijiet ma tawx bizzejiet attenzjoni għal politika tal-frontieri. Aħna niddependu mit-Turkija, aħna ma nistawx nikkontrollaw il-frontieri tagħna iktar. L-Unjoni Ewropea m'għandix kontroll. E l-Unjoni Ewropea għal ħafna żmien ħadet approċ dajef wis fil-kwistjoni li għanna qoddimna ma nistawx nirrepetu dak li għamilna fil mod rridu nizguraw li l-Unjoni Ewropea tista timxi kif nimxu kif iridu aħna u mux nkunu dipendenti fuq it-Turkija. Eridu nifukaw fuq il-riċeviment fil-żoni tagħna u jkollna politika tajba biex nibatu lura il nies li għandhom bota l lura. Grazzi. il sinjura Mlinar għal-minuta. Grazzi, President. Jiena hawnhekk nixtieq nagħmel dibattitu onest fil-komunikazzjoni hawnhekk nitkellmu fuq l-implementazzjoni tal-miżuri ta' rilokazzjoni Imma rajna li ma taħdimx, ma nistawx nipermettu illi l-Greċa ikolla il-hotspots jekk il rifugġati mbagħad ma jiġux ridistribwiti. 536 persuni mill-66,000 eh, u nofs. Din hija xejn jiena konvinta illi ma nistawx namlu outsourcing tal-problemi tal-Unjoni Ewropea u rridu noħorġu b'approċċ ġenwin un tal-Unjoni Ewropea. U għanna bżonn ta' miżuri konkreti biex ikun hemm legalità u responsabilità għandna naqsmuhom. Issa il-Kummissjoni qiegħda tajt illi il-Schengen ġi appoġġat mill-kapijiet tal-Istat. Però nibża wis li dan huwa pen għanna bżon ta' approċċ olistiku mhux biss fuq il-karta. Iva, il Eh, eh, Schengen jista' jimxi bil jista' jimxi l qoddim bi proposta konkreta. Eh, Il-President interrompiet li kellima. Dana kien diskors kien twil wis issa nadi lil Signora Limis. Grazie President. Signora Bjork. Bżon nihdu responsabilitajiet fidejna, imma minn flok inkomplu nitkellmu fuq il-firda u il-sim ta' responsabilità, il-Kummissjoni għanda tibblokka dawk in-nies li mhumiex qed jagħmlu responsabilitajiet tagħhom. Qed ponu proposti ta' malajr bħal Super Frontex u għedin ta' ti tipromovu uh, eh, ftejim bħal uh, dak mal-torok u u tixtiequ illi ikunem il in-NATO fil ġeo Dina miċtri li għanda għanda futur biex ikonna futur fl europa L-unika soluzzjoni hija li nerfaw responsabilitajiet tagħna. Imma jider li l-Komissjoni ma tixtiex tkompli hawnhekk jekk aħna hawnhekk isna qegħdin ikkundannati biex nieħdu sem f'Ewropa li ma li ma tippromovix id-drittijiet fondamentali. Grazzi s sur Signora Keller. Il-interpretazzjoni tiegħek fuq pajjiż żgur terz u din il-komunikazzjoni tajt illi il salvaguardi kollha li huma fil-liġi Ewropea tkopri l kulħat jina ma naħsibx li ħaġa tajba di Għalix daħalnihom dawn il salvaguardi da damlinihom biex ikonna dispozizjoni ċari Għalda, stantina għandim mistoqsija lejn Sur Simmerman, sintkom verament taħsbu illi Turkija E, et jibat il soldati kontra nis stess, il ċittadini tiegħu stess, qed jibat il-rifugġati l lura lejn is-Sirja u fejrajna il-rifugġati ġew maqtula anki mill-pulizija torka inti taħseb illi dan huwa pajjiż illi jista' jikkwalifika bħala pajis gur skont il-direttiva tal-Komissjoni. Tkun risposta interessanti jekk inti tilna. Il-Sinjora Winberg, għal-minuta. Grazie. President. Timmermans qed jgħid illi għaw ħafna nuqqasijiet fil-frontieri esterni tagħna. U jiena naħseb illi Frontex għandu jkun biżejjed e, issa li tajnjom iktar fondi. Pero nishtiq nistaqsi xanda tamil din il-gwardja tal-kosta ġdida bħala ħidma taħħa U għawnek et nitkellmu fuq il distribuzzjoni ta' 160,000 persuna forsi nistaw anki nirdupjaw u namlu 320. U sta uh, namlu meta il-kampijiet ikunu mimlin kompletament. Aħna tlabna li eh, nibatu 25.000 pajizi oħrajn. Il-kellim li miss. Sur Briois għal-minuta. President, kollegi, 700 miljun u, u mal-flus li l-Kommissjoni tixtieq tonfoq fuq il-politika ta' uh, riċeviment tal-migrazzjoni. Jena nixtieq nitkellem fuq l-abitanti ta' Kale illi essa kienu konsegwenzi tal- kienu tal illi huma riżultat tal-konsegwenzi diżastrużi tal-ġestjoni ħażina u b'mod partikolari n-nisa li kienu vittmi ta' aggressjonijiet sessuali bħal f'Kolonja fejn ma kienem lebda rispett għal liġijiet tal-pajis. U irridu għal daqstant najdu illi il-flus tagħna għandhom jiġu użati biex jgħalqu l-kampijiet u jġildu kontra traffikar tal-irġiel, imma anki l-Ungerija u l-Greċa iridu jizguraw il-frontieri tagħhom u jwaqfu l-migranti milli jidħlu fl-Ewropa. Isur Golnisht għal-minuta u nofs. Aħna nistaw najdu li l-agenda Ewropea fuq il-migrazzjoni ta' 20 xarilu hija ineffiċenti, hija falliment totali Issa x'nistgħu nagħmlu għaliex l-essenza tal-aġenda hija bbażata fuq ir-rida tajba ta' pajjiżi terzi u f'dan il-każ fuq it-Turkija. L-Unjoni Ewropea issa edha iżom relazzjoni ambigwi jekk mhux skizofreniki, skizofreniċi mal-Turkija. Issa fimna illi huma wkoll femu li aħna dajfa fis soluzzjoni tagħna raw kemm għandna problemi bil-frontieri tagħna u qegħdin jaċċettaw jospitaw mijiet ta' iluf ta' rifuġati u dana pratikament huwa rikatt. Qed nippermettu illi Erdogan ikun il-gwardja tal-frontiera tal-frontiera tal esterna tal-Unjoni Ewropea u għandhom għal daqstant is seta illi jiftħu jew jalqu dan il-bib u jippermettu li dawn l-immigranti jidħlu fl-Unjoni Ewropea. U issa hemm sistema biex najdu kważi kommerċali għal migranti illegali u dana mhuwiex riżultat rizultat ta' situazzjoni. U dan huwa riżultat tal-fatt li hemm stati membri li ma jrdux jihdu sem fil-kwoti u il-kontrabandisti edin jihdu edin jihdu edin jisfruttaw din il-situazzjoni. Il-kellim li miss? Għaw blue card għas-sur minant sur Riskowski taċċetta sur Golnish minant sur Virdowski taċċetta Iva. Grazzi, President. Kollega onorevoli, inti ma taħsibx li ftejn ma' Turkija huwa inaċċettabbli huwa vantaġġuż għat Turkija il-Brussel qed jiġi rikattat mit-Turkija. L-Unjoni Ewropea b'dan il-ftehim qed tara fil-li mhijiex kapaċi Eh, tagħmel ġestjoni tal-frontieri esterni. U dinha miex ħaġa ċettabli, għax il turkija miex pajis tal-Unjoni Ewropea. Ejva kollega, naqbel miegħek perfettament, jiena naħseb illi s-sitwazzjoni mhijiex aċċettabbli. E-, edin aċċettaw rikat minna tagħhom, e-, hemm ħafna migranti anki mit-Turkija. Hemm ħafna nis torok li jixtiequ jiġu fl-Unjoni Ewropea. Isur Ġambowski, iskużani li jina pronunċajtek e- e- e- ismek ħażin imma inti fimtni, xorta. Issa għandu għasur Brok, għal-minuta u nofs. Signora President, Viċi President tal-Kummissjoni, kollegi, nirringrazzja l kommissjoni ta' dawn l-aħħar proposti. Grazzi tal-eżamejtu kalma f'din is-sitwazzjoni diffiċli ma konix preparata għaliha għat ma kellna preċedent fiha fis-sekoli u rridu nżommu il-moviment ċaqliq ħieles, rridu nsalvaw Schengen u zona minaj frontieri u ridun nizgoraw anki il-manteniment tal-su intern għax dinja rizorsa risorsa e, irridu e, nisopravivu din krizi u hija importanti li noħol u l-ordni u l-opinjoni Ewropea u rridu nirrispettaw il-konvenzjoni ta' Ġiniva u anki il leġiet interni, dana mux qed jiġri attualment. Għal daqstant issa huwa importanti illi ikolna attualment il-gwardjani tal-frontiera Ewropej u rridu nerfaw responsabilitajiet tagħna ilhom 15 il-sena eh, Schengen u Dublin u sissa Malta u Turkija Malta u l-Greċja, skużawni, u l-Italja għamlu eh, dal problemi kollha kellhom jaffaċċawhom huma tal-migranti u issa kellna anki e, e, proċedura legali għal migranti u għanna nikoperaw ma' Turkija, issa irridu natu anki lajnuna rifugjati f'dawn il-pajizi biex ikollhom kondizjoni ta' ħajja deċenti fil-pajizi illi edin fihom, jien naħseb li nistaw nibnu l konsens u naħseb illi triq li ħa il-Kunsill Ewropew nhar il-beraħ kien eh, kienet it-triq tajba. Is-Sur Wiedermölzer, Holzer, Il-krizi attuali hija ġit kreata mill-fatt li s-sistemi tagħna ma kinux qed jaħdmu so. L-approċċ ma kienx tajjeb u il-regolament ta' Dublin ma jaħdimx tagħhom. Għandna miżuri u rridu niddiskutuhom u jiena konvint li il-Parlament se jappoġġa l-Kummissjoni biex ikunem approċ kostruttiv u kritiku, pero se ikunem bżon ta' ħafna żmien. Il-problema hija rridu naġixxu issa. Dal-aħħar mort namel zjara fil-Greċa u rajt ħaġa terribli fi domini hemm nies li edin jorqdu fl-apert. U s-sitwazzjoni dejjem qed isir qed kien hemm ħafna xita, u l-art il-ħamrija kolla saret tajn u situazzjoni eja kautika. Il-komissarju Avramopoulos batlek li lek ħafna itri u saru ftit wis eh, eh, soluzzjonijiet kieku ma kienieċ il-popolazzjoni lokali li tejni situazzjoni kienet tkun ħafna ħjar. Issa qegħdin nitkellmu fuq għafas legali. Jiena nappella lilek biex taġixxi urġentement, ma nistawx nitilfu ktar min, żmien, il-gvern Portugiż ukoll jixtieq jirdoppja il-kwota tiegħu u ir-rifuġati eh, mill-Greċja qed imorru l-Portugalu din hija risposta tajba għal din il-problema, din il-krizi. Għandek blue card sur Viden Holzer. No, fil-fat ma kienieċ sur Viter Holzer, kienet sur Brock. Għaber ma titlaq tista tismani. Nar il-ħat, il-Signora e, e, e, Merkel u ma sur Erdogan e protestat fuq il-kwistjoni tal-Gazzetta Zumer fil-Turkija u għamlet xi ħaġa fuq dan, protestat Iva kella diskussjoniet ma' Davutoglu u tkelmet ħafna drabi anki ma' Sur Erdogan. Anzi, il-Sinjora Merkel et jattakawa jgħidula li hija eh, rigoruża wis mal-Turkija fuq il-ksur tal eh, dritti tal-minoranza u tal- eh, u tal ta' drittijiet fondamentali u il-kapitoli 22 u 23 għandhom jinfetħu biex kun nistaw nitkellmu ma' Turkija b'libertà u hemm ċerti kondizjonijiet illi Turkija għandha tissodisfa għadha l-bot ħafna eh, fuq dak li ġara dan naħar. U din hija l-pożizzjoni ta' Signora Merkel. Membri onorevoli, għanna regoli u qed nitkellmu fuq rispett tar-regoli. Umbat wieħed minnkom jagħmel mistoqsija blue card żewġ ġed kellim aktar tard, dawna mhumiex ir-regoli, ħadd ma rak tolli il-blue card. Eh, eh, nitolbok li ma tilmentax. U flok ma tistaqsi li sur eh, vider Holzer, eh, eh, eh, il-mistoqsija kienet t-sur Brock, tina l-possibilità biex l-ek darboħra. Issa nisima minna t-sur ħala aħo. Grazie, President. L-Unjoni Ewropea ma kienieċ ta' suċess fil-trattament li għamlet tal-migrazzjoni. Dan mekanizmu kien falliment u eżempju li l-Unjoni Ewropea għed tipprova timponi soluzzjoni l-aħjar ħaġa hija li nwaqfu l-asylum shopping. Fil-Italja u fil-Greċa minn dawn il-minn dawn il-bliq minn dawn il-pajjiżi ornexilhom jivvjaġġaw lejn il-Tramuntana u dana mhux imħabba ir-regoli tal-Unjoni Ewropea imma imħabba l-Istati membri li jerġgħu waqfu l-kontrolli il-sistema Schengen għandu jiġi sospista kemm is-sitwazzjoni terra tiġi taħt kontroll inkella se nittilfuha. Il-regoli tal-azin għandhom jiġu aġġustati b'mod illi ma jkunx jista ma jkunx ikun possibbli illi wieħed japplika għal għal stat membru jekk ikun wasal fi stat membru ieħor. Grazzi. Natalia Grisbeck képviselő asszony következik. Grazzi ħafna sanat il-kelma l onorevoli Grisbeck. Grisbeck. Grazzi ħafna. Mela, jider li jaw naqra indeċizjoni il-Kummissjoni f'din il-krizi provati ħu deċizjonijiet, ippreżentat let pjanijiet ta' azzjoni wara eh, summit wara liħor. Imma maħniex qed naraw riżultati. Is-sitwazzjoni hija waħda li tħassibna Inna erba snin li l-Parlament Ewropew talab il-protezzjoni tal-frontieri esterni sabiex Schengen jibqa' jaħdem u iżjed ma jgħaddi żmien iżjed l-istati membri mhux qed jirnexxielhom jerfgħu responsabiltajiet tagħhom. Għanna il-Ġermanja, il-Greċja, t nejn huma paralizzati fuq żewġ livelli. L-ewwel net għaliex hemm eluf ta' persuni li qegħdin imutu kuljum u hemm miljuni ta' familji li tkissru minħabba il-gwerra. Minn barra dan, edin naraw ukoll il-valuri Ewropej tagħna li qed jiġu minati għalhekk jiena naħseb li hemm bżonn inkunu aktar deċiżivi. U verament tridu tippermettu l-istati membri jagħmlu dak li hemm bżonn li jagħmlu. Grazzi ħafna l-kellim li jmiss huwa l-Onorevoli Chris Konos. Waqt il-summit tas sena li għaddiet għal darba oħra rajna li fl-Unjoni Ewropea għandna ċertu stati membri li ma jridux jerfaw parti mill-pis komuni li muma qed juru l-ebda solidarjetà mal-istati membri. U li qed jippreżentaw problema pan-Ewropea bħal din tal-kwistjoni tal-immigranti. Aħna rridu nifmu li azzjonijiet unilaterali u politiki nazzjonalisti egoisti l-ewwel mhux ħajkolhom riżultati pożittivi, imma mbagħad ukoll fuq meta twila ta' żmien ħajjoffru riżultati diżastrużi għalina lkoll. Għalhekk jiena nenfasizza b'ċertu fiduċja l-impenn min-naħa tal-Kunsil sabiex jibatu lura it-Turkija dawk li jidħlu it-territorju fit-territorju Grik mod illegali ran nilqaw kol din il-weda li kunem eh, għajnuna e, finanzjarja immedjata kif ukoll għajnuna fil-loġistika fil-Greċja sabiex jindirizzaw l-bżonnijiet tal-rifuġati kollha li qegħdin imwaħlin hemm. Kif ukoll li jirrilokawhom fi stati membri oħra imem bżonn li mill-klim ngħaddu għal fatti kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Valero. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena imħasba mill-ġejjini tal-Unjoni Ewropea kif ukoll mill-ġejjini ta' Schengen għax qed nibża li ħa jispiċċa jisfaxxa fix-xejn għaliex pajjiż wara liħor qed jiddaħħal dawn il-kontrolli temporanja anka Svezja għamlet hekk. Ix-xogħol tiegħi huwa li eh, nirbħu din is-sitwazzjoni, sabiex dawn il-kontrolli jkunu osra u li jispiċċaw kemm jista' jkun malaj. Imma dan jista' jsir biss jekk il-pajjiżi kollha jerfgħu responsabiltajiet tagħhom li s'issa mhux qed issir għalhekk hemm ċertu pajjiżi li qegħdin eh, jintroduċu kontrolli bilaterali li toħloq problema u li wieħed jibat lura dak li dawk li m'għandhomx dritt tal-ħarsien hemm mijiet jew eluf ta' persuni li ilhom jgħixu l-Ewropa issa numru ta' snin u ħajkun impossibbli nibatuhom lura. Fejn tibatom f'Gaza, Afganistan li huma destinazzjonijiet problematiċi, il-kummissarji x'aħseb x'kummissarji x'aħseb dwar dan. L-Onorevoli Maru Sekissa. issa. Grazzi ħafna, Sinjura President. Aħna il-koll f'xi moment jew ieħor insiru pazjenti uħut minna aħna tobba u nafu li sabiex nassiguraw saħħa fuq meda twila ta' żmien irridu naraw x'inhu eh, is-sors tal-marda u mhux niġildu biss eh, il-konsegwenzi u għu qed nagħmlu l-oppost qed nippruvaw niġildu l-konsegwenzi u mhux ir-raġuni tal-marda u jekk ħanibqgħu sejrin hekk ħan nispiċċaw inkisru l-Unjoni Ewropea, nispiċċaw kompletament. Jekk aħna verament importana mill-Unjoni Ewropea u minn Schengen, irridu ndefinixxu l-Ewropa x'inhi u x'miex. Hemm bżonn li nagħlqu l-fruntieri tagħna u hemm bżonn li ġildu kontra l-influss ta' din l-infezzjoni. Mhijiex il-marda li aħna rridu naraw, aħna mannix għalfej napoġġawa jew inkella nejnuha għaliex ħadd kissirna hemm bżonn li nibqgħu f'saħħitna. It-Turkija jistgħu jużawna ħajjihdu numru ta' biljuni ta' euro biex implementaw il-politiki tagħhom. U aħna mhux qed jirnexxina niddefendu lil nfuksa u nagħlqu il-frontieri esterni. Hemm bżonn ikunu aktar radikali aħna stess. Grazzi. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Gabriel. Grazzi ħafna, Signora President, Kommissarju. Grazzi ta' din l-stop taking tal-implementazzjoni tal-migrazzjoni Ewropea l-Europa. Il-tim tal-komissarju ilu impenjat mill bidu tal-tħul fil-mandat tiegħu. Jien għandi żewġ mistoqsijiet. l ewenet fuq il-ħolqien ta' dawn il-hotspots aħna nafu li dawn il-11 il-hotspot għadhom mhumiex operattivi. E, kif qed naħdmu biex ikonna aktar e, progress? X'qed jiġri hemm imblokkar politiku għandna bżonn iżjed ħin biex nieħdu id-deċiżjonijiet li nipposponu għal għada dak nistgħu nagħmlu illum ifisser li dak li huwa importanti illum isir aktar urġenti għada fl-2015 il-Kummissjoni qalet li ħajkun hemm sistema pilota U minn dakinhar ma smajna xej fuq it-twaqif ta' dan iċ-ċentru u jiena naħseb li ħaġa importanti ħafna li xturi fuq livell estern eh, ta' soluzzjonijiet migratorji u nkunu nistgħu nużaw dan ma' pajjiżi terzi, mod partikolari l-Afrika. Issa fuq id-dimensjoni esterna tal-politika migratorja, nifoka fuq dan, għalix jina naħseb li jekk naġiċu aktar fuq il-kawzi ewlenin ta' barra mill-Unjoni Ewropea ma' nix għalfejn indirizzaw il-problemi ġewwa. L-ewenet il-ftejmiet ta' riammissjoni xinija xinu l-kalendarju li ma' pajizi hemm Libanu l-Ġordan irridu nkomplu nejnuhom nappoġġawhom dawn iż-żewġ pajjiżi għaliex huma elementi ewlenin għal ġestjoni fuq medda twila ta' żmien tal-problemi mill-migrazzjoni. Irridu nejnuhom għalli xaħna tajnijom wedijiet finanzjari imma għadna ma wattaqna xej, irridu nisimaw xandhom xiejdu ta' żewġ pajjiżi. Grazie ħafna Signora Rodriguez. Aħna napprezzaw l-isforzi tal-Kummissjoni iżda is-soluzzjoni Griga u dik ta' Turkija tal-waqt ħajuru x'inhuma il-limiti tagħhom għalhekk Verament għanna bżon soluzzjonijiet Ewropej aktar b'saħħithom biex nerġaw nieħdu fidejna s sitwazzjoni biex nisalvagwardjaw Schengen, biex inwiġbu għal problema ta' refuġati skont dejjem il-valuri Ewropej. Aħna għanna bżon ukoll frontiera Ewropea reali mux speċi ta' ċint tal metall ma kunċer ġdid tal-frontieri li għandu jkollu infrastruttura avvanzata bil-informazzjoni, l-kapacità loġistika, kif ukoll għandu jagħti eh, servizzi utli l-kontroll tal-frontieri, il-ġestjoni tal-flussi tar-rifuġati, kif ukoll li jgħin li rifuġġati għal dawk li huma l-standards umani. Aħna nemnu li dawn għandhom jiġu organizzati u promossi u finanzjati bħala investiment pubbliku strateġiku li għandu ikunem biex jħejji l-Europa għal 21 seklu, kif ukoll sabiex terġa' torganizza relazzjoni mal-kumplament tad-dinja b'mod aktar pożittiv. Il-kellima li messi l-Onorevoli Von Storkan minuta. Grazzi ħafna, Sinjuri. Jena nishtiq nifoka fuq punt ewleni ta' din l-agenda ta' migrazzjoni, l-mekanizmu ta' ridistribuzzjoni għaw miljoni ta' persuni li jaslu fl-Europa. U il-Ministru Ġermanis Muller qal li 18 miljun qed jaslu mill-Vant Nofsani u hemm ħafna miljuni oħra ħajkunu qed jaslu mill-Afrika u din hija il-problema. U l-Unjoni Ewropea ilha xhur titkellem dwar id-distribuzzjoni ta' 160 elf persuna mill-Italja u l-Greċja u qed jgħidulna li il-proċess ħajġi accelerat imma xorta waħda għandu 15 sena. Aħna għek qed nitkellmu dwar id-distribuzzjoni minn ġita 160 persuna. U xinejdu dwar il-fatt li aktar minn 10 miljun ħajkunu qegħdin jaslu għandna dawn iż-żewġ aspetti kif jikorralaw bejnietom. Ma nistawx nejnu lil kulħadd fl-Ewropa bżonn li lajnuna natuha fil-pajjiżi ta' oriġini u kemm jista' jkun malajr. Issa l-Onorevoli Albiol Guzman. Grazzi, il-politiki migratorji tal-Unjoni Ewropea żviluppaw skont kif kien hemm kellha bżonn l-ekonomija jew kellha l-ekonomija ta' uħud mill-pajjiżi u dejjem eh, lilin mill-drittijiet tal-bniedem. L-ewwel net eh, firdu eh, l-immigranti f'żewġ gruppi, legali u le dawk illegali għal uwom neħewlom neħewlom is-sanità il-keċċewhom anka kisru l-liġi. Umbat il-gwerer fl-Iraq, Sirja u l-Afganistan użaw lil persuni refuġati b'mod ta' disgust jisseparaw il-refugġati minn immigranti, minn dawk eh, migranti ekonomiċi u le. Ġiviri, il-refugġati setaw ikollhom xi drittijiet imma l-immigranti le. Issa għazdan, anka refugġati qed jiġu eh, imwaħla eh, fil-frontieri u jinkella maluqa fil-kamp ta' kalle minna rispetta drittijiet tagħhom. Imma refugġati jew l-immigranti kollha huma vittmi għal politiki eh, krudili u kriminali. Grazzi. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Maragal għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjora President, Viċi President tal-Kummissjoni, Kummissarju. Jina naħseb li hemm bżonn li innaqsu u e, nikkontrollaw is-sitwazzjoni, ma m'għandniex nirrifjutaw u nibatu lura u m'għandniex namlu ftejim ma' xitan U mannix nsegu dawn tlet affarijiet biex ma nindirizzawx il-problema reali dak li qegħdin nagħmlu f'dan il-ftehim qed nirrifjutaw li nirrikonoxxu eżattament x'qed jiġri. Aħna suppost qed naġixxu fil-qafas tal-regolament ta' Dublin. Iżda, ir-realtà hija li maħniex edin insegu il-obligi tagħna ta' sekli biex nejnu refugġati u l-istess qed nagħmlu fil-Greċja. Il-Greċja issa ħat ispiċċa ħabs miftuħ. Ħazna tal rwieħ Aħna qegħdin nagħlqu din ratta tal-Balkani ma mhux ħejna xielna nwaqfu persuni oħra milli jidħlu fl-Ewropa fl-Unjoni Ewropea b'xi mod ieħor, mbagħad hemm iż-żgħażagħ u nisa li qegħdin eh, imutu jew jerqu fl-ġew l-Europa saret infern ta' interessi nazjonali, ħanna ġu kundannati mill-istorja. It-tweġiba mijiex il-Greċja, it-tweġiba hija li nbidlu l-kriterji tagħna. Jekk tispiċċa jispiċċalek il-ħin, jekk inti toqgħod titkellem maġġel xorta mhux ħatwassal il-messaġġ tiegħek. L-Onorevoli Atkinson, l-Unjoni Ewropea ma tantx jafu jiġġebdu fis tork Il-Turkija talbet l-20 biljun u mafrew 6 biljun. X'inhu għal-limitu massimu l-estu li tagħtu bil-flus tal- ta' minħala 16? Nar il-ħat, il-Sinjura Merkel kienet tipprova it-taffi Eh, is-sitwazzjoni. U kien hemm eh, suċċessi ta' elezzjonijiet fil-Ġermanja. Imma s-Sinjora Merkel mhux qed tisma' il-poplu tagħha, sema saqsejtu lil poplu tal-Unjoni Ewropea jekk mhux lesti li jaċċettaw dawn il-ftejmiet. Sur Cameron saqsa lil poplu tiegħu jekk mhux lesti jaċċettaw kont ta' 500 miljun addizzjonali li nin minn 12 miljun li diġà jħassu kull sena ma naħseb xina. Iġviri, xina xilkom tigwadanjaw eh, f'dan is-suq. Eh, affarijiet irħas u bla e, valur. Aħna nafu l-Unjoni Ewropea qed taqaċċajt u għalhekk ħajkun hemm il-ħruġ tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Diaz de Mera. Nixtieq nefasizza l-importanza ta' ċifri tal-wasliet aħna qegħdin nifaċċaw kriżi umanitarja kbira kif ukoll kriżi ta' ġestjoni. Hemm bżonn li eh, nwaqfu dawn il-miżuri unilaterali l-eluq tal-frontieri. Hemm bżonn li l-Balkani ikunu miftuħa. Huwa biss jekk inkunu flimkienu solidari li nkunu nistgħu niffaċċaw din is-sitwazzjoni tan diffiċli, hemm bżonn nistabilixxu minn ġdid u nħarsu x-Schengen baktar kontroll tal-frontieri esterni. Jiena nappoġġa il-miżuri urġenti tal-Kummissjoni u il-mekkanizmu tal-għajnuna umanitarja li wkoll huwa urġenti għal Greċja kif ukoll l-urġenza li meta nibatu l-ammonti impenjati skont dawk li ġejjin miż-żewġ fondi l-oħra. Issa dwar it-Turkija. Eh, dinja kwistjoni eh, bċertu kompromess. Iva, Turkija Iva għalissa ma għal xiex biex intejbu l-kondizjonijiet umanitari tal-rifugġati fit-territorju tagħha kif ukoll anka fis-Sirja u t-Turkija ukoll sabiex inwaqfu l-flussu, l-flussi li ma li ma, ma jisħollhomx li m'għandhomx il-ħarsin internazzjonali. Aħna rridu nwettqu l-impenji interni u esterni, rilokazzjoni, risestemazzjoni, il-hotspots u il-fondi. U li zjed punt importanti fuq livell internazzjonali inwettqu ir rizoluzzjoni 2278 sabiex Eh, inwet u dak il-ftejn ta' Ġinevra u il-gruppi ta' ħidma fuq livell fundamentali umanitarju fejn aħna importanti ħafna u fejn nistaw nkunu kredibli daqshekk kollox minna ħatijaj. Grazzi ħafna il-kellima li missi l onorevoli Jotova. Iva, jina ħan kompli nappoġġa li l-ek sabiex aħna nsolvu din il-krizi. Iżda minna ħal-oħra nammetti li fid-dibattitu ta' qabel ta' Sirja ma tantx kellna tama il-politika ta' suċċess tal-Unjoni Ewropea tinsab fuq żewġ pilastri ir-rwol ta' tmexxija fir-riżoluzzjoni ta' konflitti u il-ġestjoni tal-krizi tal-refugġati. Riċentement il-politika tagħna fukat bis fuq it-tieni pilastru Għanna politika ġenerali fuq il-migrazzjoni? Le. Min barra dan li zjed proposti riċenti tal-Kommissjoni e, jirreġjonalizzaw il-problema tal-ġestjoni tal-flussi migratori. Issa għanna il-Greċja fuq l-agenda. bat xieġri ikun hemm sitwazzjoni straordinarja ġdida u minn barra dan għandna standards doppji. Il-proposti tagħkom huwa kollha li nsalvaw Schengen. Schengen f'daq oħda saret il-catchword imma x'ħajġi fil-frontieri l-oħra. Ħajsiru buffer zones u ħajkun hemm kamp ta' rifuġjati enormi u jiena nista' nissigurakom li jekk din tkun is-sitwazzjoni l-Ewropa mhix ħatkun iżjed sigura. L-Onorevoli u Jazdowski l-kellim li jmiss. Signora President, Signori, aħna qed naraw ir-realiżmu qed jiġi lura, mhux populiżmu imma realiżmu. Is-sena li għaddiet kulħadd kienet jitkellem dwar il-politika ta' bibin miftuħa imma di ma kienieċ politika responsabli na napoġa bisħiħ il-fat li jahnessa edin indirizzaw soluzzjonijiet realistiċi rridu nħarsu l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea rridu u l greċja iżda fl-istess ħin rridu nitolbu li dan il-pajjiż ikollu politika ta' Ministera fuqa u responsabli. Irridu nassiguraw li natu lajnuna umanitarja li refuġati kemm l insara kif ukoll rappreżentanti ta' reliġjuni oħra l li qegħdin ibatu minħabba il-gwerra fil vat nofsani. Dejjem ma morrux lura għar-relokazzjoni bħala mekkaniżmu għaliex dan huwa arbitrarju u ta' riskju fl-opinjoni tiegħi ma jaqbilx mar-regoli tal-liġi internazzjonali għaliex ma nistgħux nirrelokaw persuni mod li mhuwiex skont ir-rida tagħhom huwa biss Ewropa sikura li tista' tgħin il-ħaddieħor. Grazzi ħafna l-Onorevoli Sakarov issa għal-minuta. Għal dawk li jixtiequ jifmu kemm waqgħet l-isfel l-Unjoni Ewropea, kull ma tridu tagħmlu huwa li taqraw il-konklużjonijiet tal-bieraħ mis-summit, il valur u l-prinċipji tal-Ewropa fin-negozjati ibsin mat-Turkija li qed eh, fil-fatt tokkupa il-territorju Ewropew li qed tikser drittijiet tal-nidem li qed tibbombardja il-Kurdi fiħdan il-frontieri tagħha barra li għandha president li għamel il-kat irnexilom jiksbu sospensjoni tal-viza biex jibdew in kapitli ta' negozjati biex jiksbu biljuni ta' euro għal rifinanzjar. U hija għanna nistħu anka nikdbu fuq dan ġiri rifugġat għal kull migrant din l-ekwazzjoni. Unbatnal u l inna innaqilbu il-Greċa nbidluha f'kamp ta' konċentrament enormi u għal kull rifugġat ħajkunu qegħdin jirċievu ammont ta' flus imma dan huwa ksur ta' liġi internazzjonali u l-Grigi, l-Austriaċi, dawn huma kollha kburin ta' dak li nexxinna niksbu. Sfortunatament eh, l-affarijiet jimxu b'mod malajr. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Rebega. Fuq il-prinċipju ta' solidarjetà li nsibu taħt l-artiklu 80 ta' TFU, eh, irridu noħorġu per proposti konkreti biss taħt dan l-aspett. Huwa kritiku li l-Kummissjoni ċittifoka fuq l-iżvilupp ta' politika ta' migrazzjoni ġdida, politika ta' migrazzjoni komuni s-saħħita kif ukoll revizjoni tar-regolament ta' Dublin u l-Blue Card. Dawn huma prioritajiet importanti ħafna nsemmuhom f'kull summit tal-Unjoni Ewropea, iżda ma ħareġ xejn. Qed naraw kollox eh, fl-arja. Ma sarx biżejjed sissa u ħassejna issa il-konsegwenzi ta' dan id-dewmien. Iżda din il-letarġija nuqqas ta' viżjoni ġenerali kif ukoll nuqqas ta' kwalun kwalunkwe azzjoni konkreta huma ta' realtà għall-Ewropa kollha kemmi. Grazzi ħafna issa l-onorevoli Zver għal minuta u nofs. Kollegi, nappoġġa il-konklużjonijiet ta' dan is-summit straordinarju. Sista sfortunatament, l-Europa issa il-biraħ marret tixtri Milli jider aħna xtrajna weda li il-flus ta' migranti ħajjiqaf jew għall-inqas jibda miex jizjeb bil-mod u li fl-aħħar mill-aħħar ir-reġim ta' Schengen, Schengen jerġa' jiġi introdott. Prezz huwa li ħafna partikolarment jekk it-Turkija tispiċċa tkun imsieħeb li ma nistawx inserħu fuqa. Jekk id-deċiżjonijiet li ħajjent laħqu il-ġimgħa id-dieħla ħajkunu aktar eh, bis-sens, forsi eventwalment is-sitwazzjoni titranġa. Aħna ma sigurajniex biss li Turkija ħafna appoċċu flus addizzjonali għamilna wedit oħra, wedit fuq in proċess ta' integrazzjoni accelerata anke jekk dan m'għandu x'jaqsam xejn mal-kriżi tal-immigranti. Turkija ħasset x'kienet id-djufija tal-Unjoni Ewropea u ddeċidiet li tirkattana. Tirkattana. Dan mhuwiex imsieħeb nistgħu nserħu fuq u din mhix mġiba li hija tajba għal imsieħeb tal-Unjoni Ewropea u dan ovvjament qed joħloq ħafna tħassib dwar il-kooperazzjoni tal-ġejn ta' bejn l-Unjoni Ewropea u t Turkija. Llum ġurnalist saqsini ngħidu dwar id-drittijiet tal bniedem u l-ġurnalisti fit-Turkija m'intomx interessati jiena qed le għaliex wara s-summit ta' għada forsi xinna niksbu xi ħaġa mat-Turkija. Grazzi, il-kellim li jmiss l-Onorevoli Schlein. Gratorja ċi ġokjaw il-futur. Grazzi President, meta nirġu għal din il-kriżi, il-kwistjoni għal din il-futur tal-Unjoni Ewropea. Aħna ser niġu eh, ġudikati minn ġenerazzjonijiet futuri dwar xamilna. Minn flok aħna noqogħdu nitkellmu nagħmlu s-summit u ma nsibu l-ebda soluzzjoni Ewropea. Sa 2015 6 mit 28 stat membru telqu għal rasom trattaw bi 80% tal-pis kiku ma ma tħallewx weħidhom is-sitwazzjoni kienet tkun aħjar. Il-Greċja m'għandix titħalla weħida l-Italja u l-pajjiżi l-oħrajn li qed jagħmlu l-ikbar sforzi m'għandhomx jitħallew weħidhom. U eh, u l frontiri tagħna mhijiex soluzzjoni, il-gvernijiet tagħna m'għandhomx jiġu medda mit-Turkija m'għandhomx dan m'għandux isir għaliex ġajem soluzzjonijiet eh, bażati fuq approċċ u llum qed nitkellmu fuq l agenda tal-immigrazzjoni ma kif huwa possibbli li rilokazzjoni titratta biss ftit nies meta mqabla mal elf riallokazzjoni mweda. Ftit ġimgħat ilu mart Lampedusa jiena fejn hemm nies li ilhom hemm mal-ġimgħat u lanqas biss għandhom zarbun u huma qegħdin eh, eh, iħallsu għal l-inkapaċità tal-gvern eh, tal-gvernijiet Ewropej. Sakemm aħna ma nagħtux perspettiva ċara lil dawn in-nies għal futur is-sistema ta' ħodfos mhux se taħdem għaliex dawn in-nies qed jibżaw li huma ser jinqabdu mill-ipokrazija tas-sistema ta' Dublin għandna bżonn ta' riforma b'saħħitha tal-Konvenzjoni ta' Dublin, ridistribuzzjoni u tisjieħ tal-EASO. Dan huwa dak li qed nistennew minn naħa tal-Kummissjoni u biss bazi ta' dan li nistgħu naħdmu aħna maħniex lesti li nittrattaw bitibdiliet kozmetiċi. Grazzi. Jiddispjaċini ngħidlek li l-interpreti ma setawx il u miegħek għax inti għagġilt ħafna. Ġifiri, il-messaġġ tiegħek mhux ser jasal. Naddu issa s-sur kjotis. L-Unjoni Ewropea falliet fl-maniġjar tal-kriżi tar-refuġjati u għada qed tieħu deċiżjonijiet mhux tajbin li qegħdin jiksru il-liġi eh, tal-Unjoni Ewropea u l-liġi internazzjonali kemm iktar refuġjati ġidu jmutu ehm, biex eh, il-vuċijiet xenofobiċi ta' ċertu Ewropej jifqu. Eh, qed jalqu l-frontieri qegħdin jibnu ħitan u qegħdin jaqbdu rifuġati f'sitwazzjonijiet inumani. Issa qegħdin il-Kunsill qed jiddiskuti il-tedida eh, tat-Turkija biex jevitaw l-responsabilitajiet. L-Unjoni Ewropea hija responsabbli għal gwerer li erdu lil dawn il-pajjiżi minn fejn ġejjin ir-rifuġjati li jingħalqu il-rotot tal-Balkani fil-fleġew eh, Eh, il-Frontex qed jala joqtol is-solidarjetà u l-valuri tal-Ewropa wafqu dawn il-azzjonijiet barbari. Għamlu rotot legali u ġusti u sistema tajba biex namlu rialokazzjoni ta' refugġati Din il-kriżi għandha tiġi trattata permezz ta' solidarjetà ikbar. Issa nadu s-sur Bonanno. President, xtaqt insaqsik uh, qabel ma jibda il-ħin. Jekk inti se tgħidilna tkellmu bil-mod u għandna minuta biss, kif ser nixilna nitkellmu? Uh, mhux possibbli ngħidu kollox minuta. Għandi raġun jew le? Ma msomma issa jiena tlift il-ħin ser ikolli niġġi għax ġatela il-ħin tiegħi. huwa diffiċli vera li tgħid kollox f'minuta. Ser nibdew mill-ġdid l-arloġġ tiegħek. Brava. Grazzi. Smajt il-diskussjoni tal-lum mux ta' tinsemmi l-esperienza tiegħi ta' sindku ta' belt fl-Italja waslu refugġati jew klandestini seħilom kif trid um, ġejjin uh, minn pajjiżi li m'hemmx gwerra, ħadd minnhom ma ħarab mill-gwerra minn dawn ir-refugġati Pero jina xtaqt nsemmi xaħġa li xaw ċertu esponenti importanti ħafna fil-futur mm, tal-Europa. L-Europa ġildet eh, permezz ta' nannit, eh, buznanniet, ecc. daw kolla ġildu għal-libertà. Aħna qed naraw ħafna nies eh, li qed jħarbu mill-gwerra, irġil qed jħarbu mill-gwerra u qed jiġu fl-Ewropa. Iġifiri, ma najnu iva lin nisaw li tfal bla dubju huwa tajjeb, però għalfejn ma nitrejnjawhomx il dawn l-irġiel u nibatu jibatuhom lura ġewwa pajjiżhom biex bekk ikunu jistgħu jiġġieldu għal territorju tagħhom għall-art tagħhom biex bekk l-affarijiet jirranġaw ruhom ġewwa pajjiżhom. Natuhom it-taħriġ meħtieġ biex bekk huma jmorru għall-gwerra fit-territorju tagħhom għal jiġġieldu għall-libertà tagħhom. Következő Grazzi. Is-sur, is-sinjura Vosenberg. Grazzi matul is-summit tal-biraħ għal-15 il sija kienu għedin effiċu għal dak li kien ċar. Auto evidenti. U il-rizultati eh, ġew post-posti għazbatax ta' xar. Fadal 10 eh, tijem. U għanna eh, 2000, eh, iktar minn 2000 immigrant eh, jaslu, li qed jaslu. U kif se nittrattaw din il-kwissjoni 25.000 persuna ekstra? Kif se nittrattaw din il-kwissjoni u l-obbligi tal-Unjoni Europea li jieħdu tieħu deċiżjoni għall-Stati membri li ċertu stati membri laqas qed jagħmlu xejn biex bekk nassiguraw li flimkien ma' Turkija huma jagħmlu riallokazzjoni direttament mit-territorju eh, Tork fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u biex bekk iżommu sodi kontra dawk l-istati membri li qegħdin u l-frontieri tagħhom. Rridu jiddu konsiderazzjoni dak li huma affirmaw fil-passat il-ftehim fuq ir-ritorn tar refugjati u jassiguraw li dawn qed jaħdmu. Jekk Turkija li huwa partner strateġiku tagħna jibqa' jistaqsi għal iktar affarijiet u jaqbad eluf ta' nies allura l-Ewropa tfalli u l-valuri ta' jkunu fallew. Grazzi ħafna l-kellim li minn Sissur Niedermuller. Grazzi ħafna, Signora President, waqt li aħna qegħdin niddiskutu mhux għal ewwel darba tfal eh, immigranti qegħdin eh, jilabu fid dranaġġ fuq il eh, fruntiera tal-Maċedonja. F'ġurnata bħal-lum Mannix nitkellmu dwar politiċi populisti u li il-barbed wire jista' jsolvi l-problema. Le, llum aħna nitkellmu dwar in-nisa, it-tfal eh, li qegħdin hemmhekk eh, maqbudin u li ma jistgħux imorru lura, ma jistgħux ikomplu lanqas bit-triq tagħhom irid naħsbu f'dawn l-ommijiet li kellhom jieħdu l-iktar deċiżjoni diffiċli ta' ħajjithom meta huma deċidew li jitilqu mid-dar tagħhom biex ifittxu ħajja ħjar vjaġġ twil ħafna ta' luf ta' mili biex waqt li jtieħdu sib tfal tagħhom bitta tama li xi darba ser jisibu ħajja ġdida pajjiż ġdid fejn jistgħu jkabru lil uliedhom fil-paċi. Din hija tal-mistħija din is-sitwazzjoni eh, edin, eh, maħniex edin niproteġu drittijiet tal-mida, ma rridux niproteġu l-Europa mill-immigranti, ma mill-politiċi li huma egoisti u li jaħsbu biss dwar il-poter tagħhom u l-karriri tagħhom. Aħna fil-Parlament Ewropew rridu ngħidu dan darba dejjem u rridu ngħidu eh, ċertu kbirija l-istat membru li ma jħux l-obligi tiegħu m'għandux postu hawnhekk. Nadu issa il-kelma li sur ċontis. Grazzi, Viċi President tal-Kummissjoni, aħna smajnik u uh, smajna rajna l-konklużjonijiet tal-biraħ tas summit u jidher li l-politika tal-refuġjati ta' tmexxija tal-Unjoni Ewropea hija tip ta' trade-off ma' Turkija. Il-Turkija qed tagħmel użu tal-kriżi tar-refuġjati qed tikser il-liġi internazzjonali eh, qed tikser e, u timminna s-sovranità nazzjonali u qed jagħmlu dan qed jużaw dan għal raġunijiet tagħhom. Għal daqstant aħna jidher li qegħdin nagħmlu kummerċ ta' affarijiet li forsi huma l-iktar affarijiet perversi li issa tinnegozja mal-Greċja wkoll. U għed t-tkelmu kol dwar il-tneħja ta' dejn, jew xi tnaqqis minn miżuri tal-esterità għaliex intom tridu dawruna f'hotspot enormi. Intom l-ewwel tajtuna ħafna memorandum u issa tridu talqu kollox bir-refuġati. Imma għal dawk ir-refuġati li ġew abbandonati fil-Greċja dan il-ftehim ser ikun l-aħħar ehm, l-aħħar punt inkluż. Naddu issa għas-Sinjura Gall. Vice President, membri onorevoli. Ma ċaj nazzjoni fl-aħħar xhur għal kemm smajna ħafna kliem. Irridu nafqu dan din is-sitwazzjoni għal dan l-immigrazzjoni bla kontroll. Irridu naġixxu u kull azzjoni ġustifikata li tirranda s-situazzjoni ta' ċertu ordni. Nitkellmu dwar kriżi ta' refuġjati meta nafu li huwa biss persentaġġ żgħir ħafna ta' dawn in-nies li huwa huma verament refuġjati għandhom id-dritt għal għall-istatus ta' refuġjati ħafna minnhom miehomx refuġjati skont ir-riġi internazzjonali huma sempliċement immigranti ekonomiċi illegali li qegħdin biss ifittxu ħajja aħjar pigi aħjar dak u għalfejn qed jirriskjaw il-ħajja tagħhom il-ħajja ta' jolidhom. Aħna m'għandniex għalfejn naċċettawhom kollha l-Unjoni Ewropea trid turi li trid telef dawn il-problemi, trid turi il il-kapacità tagħha li tipproteġi l-frontieri esterni tagħha għandna bżonn ta' azzjoni ċara u m'għandniex iktar ħinx naħlu. Issa naddu Sinjura Kienge. Grazzi, Kummissarju, Fu il-kriżi tar rifuġġati saru ħafna proposti. Uħut minnom ġaġew adottati mill-Parlament u mill-Kunsill. Oħrajn qed jiġu preparati u jiena norbot fuq sens ta' responsabilità biex eh, namlu sistema ta' modifika ta' regolament ta' Dublin li għandu rabtan sostenibli li nega li l-minet jitlob l-azil fil-pajis tal-ewel port. Risposta vera l fenomenu tal-migrazzjoni jista' jkun biss fuq il-prinċipju ta' solidarjetà, fuq ir-rispett ta' drittijiet tal-niedem u il-prinċipji li hemm fil-liġi internazzjonali. Ir-risposta umanitarja hija biss parti minn dik l-istrateġija bbażata fuq approċċ globali li l parlament qed jitleb għal żmien twil ħafna, għal xhur twal. Mingħajr viżjoni twila min-naħa tal-Ewropa aħna ser inkunu vittmi ta' falliment politiku mingħajr preċedent. Jiena ser insemmi il-kliem li smajna dal-għodu minnant il-Kummissarju Oli tar-Refuġati. Wasal iż-żmien li nstaħħu il-valuri li fuqhom hija mibnija l-Ewropa. Grazzi. Grazzi issa ngħaddu għas Sinjura Kozlovska Rajevic. Grazie ħafna President. Komissarju, biex nibda jina nishti nsemmi it-talba li saret Missur Tusk għal-immigranti ekonomiċi u għal-ilom fl europa U dan dinja dikjarazzjoni importanti fil-politika Ewropea li qed tiffaċċja ħafna migrazzjoni li probabbilment ser teleb taqbeż iż-żewġ miljuni din is-sena. Probabbilment mhux possibbli li inkomplu b'din il-politika li nsalvaw id-dinja u nippermettu li kulħadd jiġi ġewwa l-Ewropa ma nistgħux inpoġġu dan fuq spallejna u din il-kriżi għandha tiġi solvuta permezz ta' politika barranija. Għandna bżonn nagħtu stabilizzazzjoni din is-sitwazzjoni fil-Vant Nofsani u fl-Afrika biex bekk l-immigranti u r-rifuġjati jkollhom post fejn marru lura. Irridu nanalizzaw din is-soluzzjoni. Id-deċiżjonijiet li ttieħdu l-bira u l-ftejma Turkija għandu jatina um, tama. Bek nibdlu il-fokus minn eh, politika interna l-esterna u naraw xinu ma dawn l-ispejjeż li probabilment ser jkollna nħallsu aħna. Dawn mhumiex biss kwistjonijiet ekonomiċi, spejjeż ekonomiċi għaliex hemm dan il-moviment liberu ma' Turkija huwa eh, prezz għolja ħafna u l-Ewropa ser tibqa' taċċetta refuġġati mod kontrollat u dan huwa dak l ferm importanti mill-lat ta' sigurtà u mill lata ta' għajnuna lejn ir-refuġġati biex ngħinuhom mod effiċenti aħna rridu ikonna data eh, eh, ta' min jerbat fuqha rridu nippjanaw kollox irridu jkollna wkoll lista ta' eh, xogħol ta' xanna namlu, nikalkulaw l-ispejjeż u naraw eżattament xlista' nagħmlu fl-Unjoni Ewropea biex bekk aħna ma jkonniex pis żejjed minn din l-għajnuna li nagħtu. Mr. Kirkos. Mr. Grazzi. Għonek ġewwa l-Parlament aħna dejjem fittixna modi sikuri għal refuġjati biex jiġu ġewwa l-Ewropa. Wara test tal-bira rajna li għaw ftit minn dan li għal ftajim għal riadmissjoni fit turkija u r riallokazzjoni ta' dawk fil-Greċja fi stati membri oħrajn u um, ritorn assolut ta' dawk li huma immigranti ekonomiċi fit turkija u mbagħad fil-pajjiżi ta' oriġini. Aħna naħseb li qed nersqu lejn soluzzjoni għal din il-kwistjoni ma' x'inhuma eh, x'ser inħallsu għal dan kollu. li ser nħalsu għal fat li aħna dinħalqu għajnejna għal prinċipji tagħna drittijiet tal-bniedem dan huwa l-prezz li aħna rridu nħalsu għaliex aħna mhux qegħdin nersqu lejn integrazzjoni politika sħiħa fl-Ewropa dan huwa eh, il-prezz li l-Kummissjoni qed iġġenna nħallsu għaliex is-Sur Juncker qal li din hija l-aħħar opportunità u aħna għal daqstant nitolbu lill-Kummissarji kollha biex jagħmlu dak li suppost jagħmlu. Nandu issa Sinjura Morano. Grazzi, kollegi. L-Europa miex responsabli għal l tal-immigrazzjoni li għedin bħalissa imma permezz tal-messagġi li għedin jindbatu, aħna nkoraġi xejna l-immigrazzjoni fil-pajis u meta aħna nisimaw il-politika tal-kwoti aħna qegħdin niffaċċaw l-immigranti li jiġu fit-territorju tagħna u r-realtà hija li fi Franza il-gvern għażel li Eh, jizvota il-ġungla ta' Kale u jqassam in-nies villaġġi oħrajn ġewwa Franza. U fid żona Schengen fil-ċentru ċentri tal-uħ, aħna għedin nitkelmu dwar li ma jkun hemm lebda frontieri u dawn miħamx eh, ħabsijiet. Iktar minn 25 persuni li ġew f'dawn iċ-ċentri, eh, intbatu f'dawn iċ-ċentri telqu U fil-Ġermanja hemm eluf ta' nies li ma ġewx identifikati. Ħafna nies ġew ġewwa il-pajjiżi tagħna fit-territorju tagħna fl-Unjoni Ewropea biex ikollhom ħajja aħjar futura aħjar imma aħna kdibnielhom dini għal-verità. U dan huwa għaliex l-Unjoni Ewropea u l-politika tal-Unjoni Ewropea hija koerenti għandna bżonn ta' politika b'saħħitha u rridu nibatu messaġġ ċar ħafna. rridu politika tar-ritorn li bħalissa m'għandniex għaliex bħalissa l-politika tal-immigrazzjoni qed tiġi minata u din hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw. Grazzi. Signora Vice President, issa ngħaddu għal um, Sur President, qabel bdiet il-xitwa eh, ħafna ħasbu li ser jonqsu l-immigranti. Eh, dan però ma seħx u issa l-Ewropa ser tkompli tiffaċċa diżastru ikbar mill-sena l-oħra. Dan iż-żmien wasal iż-żmien li nindunaw li għan iktar programmi mill ħsibna stajt nara li il-Greċja mhux qed titratta il-fluss tal-immigranti mod partikolari is-sitwazzjoni fuq il-frontieri bejn il-Greċja u l-Maċedonja din ma nistawx naċċettawha jekk mhux ser nagħmlu bidla mhux ser inkunu nistgħu nipproteġu il-żona Schengen tagħna. jew nitkellmu dwar miżuri speċifiċi jew nitkellmu dwar il-mod ta' kif naħdmu kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-Balkani, l-isħubija mat-Turkija, nistabbilixxu uh, frontieri Ewropej dawn huma biss ftit mill-istrumenti li ma jistgħux jisalvawna però. Grazzi President, aħna erġajna qegħdin hawnhekk f'din il-Kamra nitkellmu fuq is-suġġett tal-immigrazzjoni u niddiskutu fuq emerġenzi differenti li naraw. Jiena nispera però li darba għal dejjem eh, għal dan il-ħafna kliem eh, li qed jingħad ikun hemm ukoll fatti konkreti mod partikolari l-modifika ta' Dublin 3 li tirrappreżenta l-anomalija tas sistema tal-uħ fl-Ewropa. U għek bis nistaw nejdu mod konkret il-lum il-Greċa, il-Biraħ l-Italja, Malta, jew Spanja. Dawn il-Komissjoni Ewropea impenjat ruħa li t-prezenta sal-31 ta' marzu ta' din is-sena modifika għal Dublin 3. U jiena nispera li din l-iskadenza issa ser tiġi rispettata u nispera koll li l-istati nazjonali fiħdan il-Kunsil eh, jaraw xinu ma dawn il-konsegwenzi eh, kontrarju għal dak li fil-fat seħ fil-passat qarib. Eh, Naddu issa s-Sinjura Korazza Bilt. Grazzi President, il-politika eh, tal-kwoti u li jinal u l-frittiri titfa biss il-problema fuq stati membri oħrajn mem soluzzjoni u l-istati eh, wahda biss u l-istati membri li natmu l-kol flimkien rridu natmu minn inflas bla kontrol għal il-uħ ordnat u nikproteġu il-frontieri esterni u nil-għaw l-nis b'mod uman u nerġaw ndaħlu mill ġit Schengen. Eh, naħdmu lejn armonizzazzjoni ta' databases bejn l Turkija u l-Unjoni Ewropea. Jiena napoġa il-pjantazzjoni ta' Turkija u il-faċilità ta' umanitarja għal Greċja, l fondi għal Turkija, Lebanon u l-Ġordan għandhom jisiru jina ta' malar kem jista' jkun anka li Nazzjoni Uniti u l-NGOs. Jina nappoġġa l-kooperazzjoni tan NATO biex nidġildu il-traffikanti fil-Mediterran. Il-resettlement huwa l-unik riċerka mod sikur ġewwa l-Ewropa u l-Istati membri għandhom iżidu l-kwoti tagħhom u iżidu l proċeduri mal-INHCR. Riallokazzjoni, repatriazzjoni u reviżjoni ta' Dublin għandhom jiġu accelerati kollha. Sinjura President, li natu stigma li refuġġati hija parti mill-problema tipoġġu nies kontra n-nies u issa wasal iż-żmien li l-mexxej tal-Unjoni Ewropea jiblu n-narrattiva tagħhom. Ir-refuġġati mhumiex la peace u lanqas periklu huma nies huma umani, nisa, tfal li qegħdin ifittxu il-protezzjoni. U l-aħħar kelli jem ser ikun is-Sur Plenkovic. Grazzi, Sinjura vice President. Viċi President tal-Kummissjoni, grazzi ta' din l-overview tal-implementazzjoni tal-Aġenda tal-Immigrazzjoni Ewropea. Matul l-aħħar 10 xhur eh, iktar minn 800,000 persuna daħlu fl-Ewropa u eluf mm, daħlu din is-sena wkoll u l-problema tagħna hija din li aħna issa għandna flussi bla kontroll ta' nies li qegħdin jaħarbu Ehm, biex jisalvaw ħajjithom. Aħna rridu norganizzaw dan kollu b'mod umanu b'mod legali għal daqstant jiena nilqa l-inizjattiva tagħkom għal eh, reviżjoni tar-regolamentazzjoni ta' Dublin biex nipproteġu l-Schengen u biex kemm jista' jkun namlu possibbli li nilħu uftej mat-Turkija biex nipproteġu l-frontieri tagħna u biex nassistu wkoll il-Greċja mod partikolari fid-dal ta' sitwazzjoni terribli tal eh, fuq il-frontiera bejn il-Greċja u l-Maċedonja li fil-fatt għandu effett domino għal eh, rotta kollha tal-Balkani. Kollegi, jiena rċevejt 17 il-talba għal KHDI. Sfortunatament, ma nistax nieħu lil kulħadd għaliex qegħdin tard u għanna ħames dibattiti oħrajn illum. Ser nibdew però u ser nibdew bis-Sinjura Xordova. Here, Mrs. Virkunen. Kiitos, arvoisa puhemies. Olen Grazzi ħafna President, jiena ħasba ħafna dwar is-sitwazzjoni ta' Schengen il-bira kienem ftehim li sar ma' Turkija li huwa wieħed sinifikanti, imma naħseb li mhuwiex eh, realistiku u naħseb li t-Turkija ser issolvi l-kriżi eh, li nasbu li ser solva l-kriżi. Irridu namlu ċertu deċiżjonijiet sar deċiżjonijiet dwar il-hotspots, il-ċentri tal-u, il-reġistrazzjoni, il-, li inqasmu refuġati fi stati membri differenti, għana ħadna ħafna deċiżjonijiet u għamilna rekomandazzjonijiet iżda Dan wassal għal fat li l-istati membri mhux qegħdin jafdaw il-xuxin u għalhekk huma reġgħu daħlu mill-ġdid il-kontrolli tal-frontieri tagħhom huwa ovju li l-miżuri li l-Kummissjoni prezentat għandhom jiġu implementati biex bekk idaħlu mill-ġdid Schengen u jippermettu li nies li jimxu mod liberu u mod sikur fl-Unjoni Ewropea ma rridu wkoll eh, nikkontrollu il-frontieri esterni. Pajjiżi qed turi li eh, l solidarieta Ewropea eh, mhumiex kliem fira imma l-mod ta' kif insolvu il-problema ta' refuġjati sa' mit-tieni gwerra dinija. Kriżi li qegħdin naraw kif smajna minnant il Um, Kummissar ta' Refugjati, et nirċivu uh, dawn ir-refugjati et nat assistenza mill leazo u uh, et naraw it-trattamenti inumani uh, mill-viċin fajrom u ksur tas sistem tal-liġi internazzjonali. internazjonali ħafna iktar refuġati huma mistennija iktar tard din is-sena minn din il-ġimgħa permezz ta' risposta mill-Gvern tal-Portugal. Eh, imma x'ngħidu dwar gvernijiet oħrajn? Il-Kunsill għalfejn qegħdin jikkastigaw il-Portugal u l-Greċja tali ma laħqux id-decimals u ma jġildux kontra l-Ungerija, l-Awstrija u fir-rigward ta' solidarjetà li qed jagħmlu tortura ta' dawn in-nisa u tfal li qed jitolbu l-protezzjoni Jista' jkun l-istess raġuni għalfejn il-Kunsill eh, permetta li jiġi medet il-bira mill-Turkija, mill-President Erdogan. Grazzi, issa nadu sur Ċiwċuk. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа комисари, Европейският съюз... President, Komissarju, l-Unjoni Ewropea edha f'sitwazzjoni kritika l-Istati membri mumiex lesti li jaqsmu responsabilità tagħhom għal xi ftit xhur aħna konna qegħdin nitkellmu dwar din l-azzjoni, però mhux qegħdin inżommu mal um, bil li għamilna l-Komissjoni id-deċiżijiet li tal-loka tal-lok 700.000 eh, euro għall-għajnuna monetarja matul din il-kriżi ta' refuġjati ta' importanza kbira għal Greċja u l-pajjiżi tal-Balkani ehm, tal-Punent. Il-pjantazzjoni ma' Turkija għandu l-wol importanti wkoll u importanti li nagħmlu eh, frontiera Ewropea ehm, kemm il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom jipparteċipaw f'din l-inizjattiva jekk eh, dan mhux se meqjus bħala f'żona l-Unjoni Ewropea. Jridu naħdmu wkoll għal proċesta kapaċi tal-vant nofsani u rridu eh, na, b'suċċess namlu proċedura tal-azil Ewropea. President, signor. President, Viċi President, l-istqarrijiet tal-President tal konsil il ġemal li għaddiet fil-Greċa u l-konklużjonijiet tal-summit u il-prezentazzjoni tiegħek juru natura kriminali u dizumana. U wara illi dawn il-persuni ħarbu mill-gwerer f'pajizom qed titrasformaw mitkom vittimi dan il-ftejma Turkija u imur kontra il-konvenzjonijiet internazjonali u drittijiet tal-bniedem. U issa għanna l-kustjoni anki ta' NATO fl-Eġew eh, kontra n-nis li qed ifittxu ħajja aħjar fl-Ewropa. U hemm suppost ikun kapital, il-kapitalisti għandhom ikunu interessati f'dan il- eh, f'dawn il-ħaddima. Fil-fatt aħna maħniex edin Eh, nirrispettaw il-prinċipji tagħna stess. Grazzi, kellem nimis. Komissarju, inti semmejt xi ftit miżuri fuq l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni. U inti semmejt ukoll il il-ftejn fuq ir-relokazzjoni tal-migranti ma' Turkija, imma jien naħseb li dan għandu jkun ftehim illi għandu jintlaħaq bejn l-Stati membri u din għandha tkun l-ewwel miżura qabel, u dik kalla tkun miżura qabel ma nagħlqu l-frontiera. U flok il-solidarieta u ftejm tagħna bejn l-istati membri aħna kull ma milna hawnhekk huwa outsourcing tal-ħidma tagħna lit turkija u lesti anki nħallsu ħafna flus, 6 biljuni ta' euro kollox. U rridu natu ħafna konċessjonijiet li Turkija anki fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bnidem. Nafu illi il-Turkija il huwa pajjiż illi jilħaqlu ħafna meta jfittex l-aħjar soluzzjoni kommerċjali u aħna fl-Istati membri irridu nkunu iktar uh, rida li niftħu li nilħu ftejn bejnietna, kellim li mis. Hawnhekk qed nagħmlu dibattitu ieħor illejla fuq il-migrazzjoni. Dan kellna l-ewwel dibattitu qudiem Filippo Grandi mill-nazzjon mill u damma la' u laqas il-sur Timmermans ma qal li mu laħja li ħaġa importanti li ma nix ninħbew mis-soċjetà tagħna id-dinamika ta' tkabbir jew l-immigrazzjoni illegali fl-Ewropa jata' 1000 elf fil-mija. Għaxar darbiet iktar daħlu migranti fl-Ewropa fl-ewwel xhur ta' din is-sena u dawn huma persuni esposti għal periklu għax dejjem nisimaw eh, smih u dikjarazzjonijiet tal-ftuħ ta' rotot legali u edin natuhom l-illużjoni li se jkollhom opportunitajt qed ngħidulhom li se ngħinuhom qed inħaġġuhom biex jiġu fl-Ewropa u din hija ħaġa irresponsabbli. Eh, tkun ħaġa importanti li dawk in-nies li għatu dawn il-dam dan l isqarijiet xi konsegwenzi tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Nixtieq nistaqsi l-Sur Timmermans xi ħaġa. Inti saqsejtna jekk l-Unjoni Ewropea trid tindrizza l-problema ta' rifuġati into inti għattinna li l-Greċja mhix kapaċi eh, tħares il-frontieri tagħha. Saqs is-Sura Avramopoulos li qiegħed ħlejk u li kien Ministru tal-Difiża. Jekk il-Greċja għandix il-kapaċità li tħares il-frontieri tagħha, jekk il-Gvern tal-Greċja jitlobhom jagħmlu dan Inti titkellem dwar il-Gwardja Kostiera u l-Gwardjani tal-Frontieri fil-waqt li fl-istess ħin il-Turkija ma taċċettax lura dawk il-persuni li tibat mod illegali l-Greċja għalfej qegħdin tinsistu li timplementaw dan il-ftim ta' Dublin fallut biex tbidlu il-pajis sabiħtana u in-nies daqshekk eh, imnikta eh, f'kamp ta' konċentrament disprat. U għalfej tom fissati fuq it-Turkija li qed tagħmel ir-rikat u kollu titlob aktar. Jien għandi l-impressjoni li jekk nagħtu l turkija l-opportunità li tiddefendi il-frontieri tal-Ewropa, isek qed titlob stupratur li jorqot ma' mara biex jkun jista' jevita u jeleb il-problema tiegħu. Grazzi ħafna, l-Onorevli Matera. Grazzi ħafna, Sinjora President, jena nishtiq nirringrazzja l komissarju għal prezentazzjoni tiegħu tagħna tal-lum għal proposti leġislativi nista' ngħid li jiena eh, impenjata li ħana dak li għandna bżonn nagħmlu biex nifaċċaw din il-kriżi irridu nejnu l-dawk rifugġati li għandhom id-dritt għall-azil u da irridu naraw xħanamlu bl-immigranti ekonomiċi li ma nistawx nospitawhom. Anka il-Sur Tusk għal li irridu nieħdu azzjonijiet miżuri biex dawn il-persuni immigranti ekonomiċi ma jibqawx jitilqu minn postom għaliex ma nistawx nibqaw nilqawhom. Irridu nikkonsidraw il-kriżijiet differenti mod partikolari dik tal-Libja u tal-Sirja. Ma nix nissottovalutaw l-informazzjoni nirċivu mlant is-servizzi tal-intelligence tagħna li skontom jista' jkun hemm terroristi fost l-immigranti li jużaw ir-rotot tal-Mediterranu tal-Balkani għalhekk hemm bżonn isfruttaw bl-aktar mod l-aġenziji speċjalizzati li għandna l-ewwel net front eh, Eurojust u l-Europol. U irridu eh, naraw kif nistaw eh, nikontrollaw dan il-fenomenu. Issa, l-Onorevoli Lopez Aguilar l kelli. Grazzi, Signora President, Sur Kommissarju, jiena eh, dizappuntat bħal miljoni ta' Ewropej li dawn id-deċizjonijiet qed imorru kontra deċizjonijiet oħra li ħadu qed inħarsu sal-ponta ta' herna. U l-istrateġija mhijiex kompluta u hemm delusjoni għaliex m'hemmx rieda politika u laqas m'hemm solidarjetà solidarjetà għaliex il-problemi mhumiex il-kwoti u l-istruzzjoni mhijiex li nagħmlu subkontrattar lil Turkija eh, tal-ġestjoni tar rifuġati u immigrati ħalli ninsewhom ma nibqgħux narawhom u lanqas manna nofrulhom eh, wedit li ma nistgħux inwettquhom f'dawn il-momenti għalhekk għajt l-Kunsil li hija xi ħaġa grotteska li l-Turkija inwedwhom dak li l-Istati membri la jistgħu laqas iridu jagħtuhom li l-ħarsien ta' drittijiet tan-niedem ma tiġix solvuta jekk ma jkunx hemm rida massima eh, minnaħa tal-Kummissjoni sabiex ikun nistgħu nħarsu dawn id-drittijiet tal niedem Grazzi ħafna issa il-Kummissarju Avramopoulos. Grazzi, Signora President, membri onorevoli tal-Parlament. Bont ġenerali, jena nistanajt li aħna il koll naqblu, għaw bis ftit eccezzjonijiet dwar ma il-linji bażiċi li insegwu biex nindirizzaw din is-sitwazzjoni qatt marajna bħala. Is-summit tal-bira kien pass meħtieġ, anka jekk sissa għadu ma kienx il-pass deċiżiv għax hemm summit il-ġimgħa diħla li huwa aktar importanti. Issa kulħadd qed jiffaċċa ir responsabiltajiet tiegħu. Kulħadd se jkun responsabli għall-azzjoni tiegħu. X'għandu jirbaħ? X'aħna x'nix nifmu mod komuni f'din il-Kamra huwa solidarjetà tangibli tal-aspetti kollha li ġew diskussi mill-mexejja l-bira. Solidarjetà hija il-bażi, il-pilastru ewlieni tal-proposti tal-Kummissjoni. Il-kriżi ta' refuġjati hija katalist għad-destin tal-Unjoni Ewropea u nixtieq nfakkarkom hawnhekk il-mit ta' Sisyphus li l-kol ta' fuħ. Poġġu l-Ewropa fil posta Sisyphus. Iva, l-Europa qed terfa din il-ġebla tqila fuq spalleja, imma huwa meħtieġ assolutament li l-Istati membri kollha jgħinu lill-Ewropa sabiex dik il-ġebla ntellawa sal-uċċata eh, eh, tal-muntanja, ma nħallux il-mitoloġija tiġi konfermata u din il-ġebla terġa' tinżel il-muntanja. Ma nħallux l-Ewropa taqalura, it-tendenza li nadottaw b'mod faċli retorika simplistika u populista narawa fil-riżultati fil tal-elezzjonijiet numru ta' stati membri. U b'dan il-mod huwa biss l-estremizmu, il nazjonalizmu u l xenofobija li qed tirbaħ. U dan jagħmel ħsara għall-ideal u l-valuri tal-Ewropa. Nixtieq nirrepeti, aħna maħniex ħankunu qegħdin nbidlu l-istrateġija tagħna u nitolbu li kulħadd jappoġġa aħna għanna bżon rilokazzjonijiet fuq skala kbira, ritorni effettivi ta' dawk li mandomx dritt li jibqaw. U ovvjament hemm bżonn li l-frontieri esterni komuni kunu sikuri u din hija xi ħaġa li għandha respons għandhom responsabilità maqsuma l-Istati Membri kollha. U l-Istati Membri jaqsmu flimkien mal-Kummissjoni il-responsabilità li salvagwardjaw Schengen u jekk hemm xi politiċi li ma jirrikonoxxux il-valur simboliku politiku ta' Schengen xorta waħda irridu jqisu l-ispiża ekonomika li ma jkollniex Schengen, mux ħanqot nerġa' nirrepeti l-opinjonijiet tiegħi u l-impenji tiegħi dwar Schengen, tafuhom il-koll pressjoni migratorja hija tanti kbira li l-ebda stat membru ma jista' jiffaċċa waħdu. Din hija xi ħaġa nafuha. Għanna bżonn nagħtu appoġġ l-operazzjoni għaddejja ta' Frontex kif ukoll ftehim maġġel kemm jista' jkun fuq il-proposta tal-assisa tal-frontieri u tal-kosta biex hekk naraw l-affarijiet li jimxu sew. L-affarijiet però mhux se jimxu l-qudiem jekk aħna ma nkunux maqudin u għalhekk jiena nilqa l-impenn tal-imsieħba tagħna. Issa fuq l-UNHCR kif għattu kol dal-ħodu, kif ukoll fuq il-NATO, illi setejna inwafqu l-attivitajiet tal-kontrabandisti, Nixtieq infakkarkom li aħna dikjarajna gwerra kontra l-kontrabandisti u ta' pajjiżi terzi pa' Turkija. U lek għandna bżonn it-Turkija iva biex niffaċċja din il-kriżi. Naf illi hemm dubi ma ma rridux ninsow illi u għalhekk Turkija hija importanti fil-żona. U aħna u aħna nistgħu jkollna r-regoli tagħna dan kollox jiġi fiċċarat fejn inkunu nistaw ukoll diskutu fil-Konsul Ewropew. Imma ir ritorn ma jistax jeżisti ħlif jekk ikun hemm rispett tal-liġi komunitarja u dik internazzjonali għandna bżonn li jkollna strateġija sħiħa. U ovvjament l-installazzjoni mill ġdid hija priorità tagħna kif għadd diġà fis-smieħ tiegħi għandna bżonn nibnu modi u rotot legali biex nis jaslu fl-Ewropa u bħalma wedna derwaqt se nisvelaw il-pjaniet tagħna tar-riforma fuq Dublin. Aħna jna naqbel maqom għandna bżonn ta' sistema ġusta li naqsmu il-pisijiet ukoll fuq il-migrazzjoni illegali. U fissem il-mobilta ma jsarx ikollna Unjoni Ewropea kif suppost mingħajr strategija għall-migrazzjoni u nikkonsidraw l-iżviluppi lokali mbagħad kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi ovvjament u kooperazzjoni mas-settur ekonomiku. U l-aħħar ħaġa importanti ħafna għandna bżonn ta' polita iktar koordinata fuq l-integrazzjoni. U hekk ikonna stampa ġenerali eżis membri tal-Parlament l-interventi tagħkom kienu utli ħafna għalija u jiena nixtieq nirringrazzjakom. U jiena ovvjament se noħodhom ħafna bis-serjetà, se nikkonsidrom so l iżviluppi li ġejjin. U din dan il-Parlament il-politika tagħna tbildet. U għalhekk f'dan il-Parlament il-politika tagħna se tiġi diffiża fisem il-valuri Ewropej. Ġifiri fisem id-demokrazija Ewropea. Grazzi ħafna fl-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna issa nalqu id-dibattitu. Mela, Issa nibdew is-sessjoni u fil-bidu ta' sessjoni anzi tkellimna fuq ir-rakkomandazzjoni tran billi ma jkunx hemm